għanna il-minuti tal-laqa ta' 10 novembru sal-laqa ta' 8 ta' jannar. Jek memx osservazzjonijiet, suġġerimenti naddu ta' minuti Għandi zewċ punti xinħabrilkom. L-għennet illi il-Viċi President Katajnen qabel illi jattendi li kon u jipprezenta l-proposta tal-Kummissjoni fit twaqqif tal-Fond tal-Unjoni tal Ewropea għal l-investiment strateġiku. Eh, huwa għapjanat li dan isseħ il-ġimgħa diħle madna rridu nikkonfermaw. Kif forsi tafu wkoll il-ġimgħa parlamentarja Ewropea ser tinżam bej nhar it-tlieta u l-erba ta' frar rappresentazzjoni mill-Parlamenti Nazzjonali u anka l-konferenza tal-ex artiklu 13 tal-Fiscal Compact. Fl-ewwel parti ser ikonna eh, laqa interparlamentari fi tlieta ta' frar jiġifieri mill-11 u kwart sassija u kwart tinqasam żewġ partijiet l-ewwel waħda fil-koordinament eh, tal-Unjoni Ewropea fil-rigward tal-pjanar tat-taxxa u l-evażjoni u l-frodi. u mbagħad l-kontabilta u s-supervizjoni tal awtoritajiet fil-servizzi finanzjari mod partikolari fl-Unjoni Bankarja. Għalhekk inħarġeġ il-membri sabiex jipparteċipaw għaliex żgur li tkun utli illi fuq dawk iż-żewġ punti ikonna skambju ta' femmijiet ma' rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Dawn kienu il-punti li xaqt inħabrilkom. Ir-raba punt fuq l-aġenda il-Money Market Funds. Em, numru kbir ta' emendi, em, 704 fuq eh, rapport ta' Senjura Nina Gill. għad diskussjoni, konsiderazzjoni, un-bat il-votazzjoni s-sir nari 23 u l-24 ta' frar. Fuq talba tal-ECR, il-koordinaturi tal-ikon għandu jitwetta evaluazzjoni tal-impatt fuq emendi 22, 23, 25 u 27 li għandhom jitwaslu sa nofs frar, iġifiri f'waqtu qabel il-votazzjoni kif skedata nhar 23 u l-24 ta' frar. Intażel ukoll kontrattur u l-evalwazzjoni tal-impatt ser ikun eh, evalwatu maħdum f'dawn il-ġranet. M'għandix iktar xinżit dwar l-isfond ta' din il-leġizazzjoni daqstant importanti naddi il-kelma li sinjura Nina Ġil, il-rapporter. Grazzi ħafna, Sur President, l-adwa tajba l-kulħat. Xtaqt nibda billi nati daqxej il-situazzjoni dwar il-Money Market Fund għal dawk li forse ma kienux involuti fija f'dawn l-aħħar xhur. Nafu li dawn il-fondi huma um, odda importanti għal strument pala strument ta' investiment fuq periodu qasir biljuni ta' euro ta' euro u naf illi dan huwa importanti anka għall investituri bħala għodda kif ukoll għal min jissellef. Napprezza wkoll l-ammont ta' industrija, eh, awtoritajiet lokali u fondazzjonijiet illi jamlu eh, użu mill-MMFs sabiex jimaneġġjaw il-cash. Dawn l-MMFs jibqaw fondi ta' investiment li huma suscettibbli għal riski varji u għalhekk fl-opinjoni tiegħi dan ir-regolament irid jindirizza l-vulnerabilità tal-MMFs fil-gwart tal-investituri u anka l-użu tal- eh, tal- eh, minħalla tal-flus tal ta' minħala sit taxxa. Palma semmejt um, seba u erba emenda illi tresqu palma tinti u nirringrazzja li kollegi kollha għall isforzi tagħhom u illum xtaqt naqbad mal-punti l-iktar prinċipali u mhux ngħaddi eh, punt punt. Għalkemm hemm ħafna emendi xtaqt ngħid li wara diskussjonijiet mal-kollegi tiegħi hemm ħafna għanijiet li huma komuni għalina imma nħossu li hemm differenza fl-approċċ ta' dwar kif nistgħu naslu għalihom. Jiġifieri minn flok ma ngħaddi emenda emenda xtaqt illi nagħmel distinzjoni bej il sujġet iktar wiesa li jaqgħu taħtom dawn l-emendi. Li huma wkoll forsi l-iktar proposti ewlenin illi mhumiex daqstant forsi dem daqsan distanti, daqsant il-bot minn dak li xtaqt niksab jien. L-ewwel kwistjoni id-dur ma l-investiment li jista' jagħmel l-MMFs. mill emendi differenti li rajt jidher li hemm appoġġ wiesa sabiex il nwessaw iktar il corporate debts u anka nsaħħu l-assi ta' valuroli u anka il-kreditu ta' valuroli. Jider li hemm appoġġ qawwi wkoll sabiex l mmf ikunu jistgħu uh, jinvestu fl-Pro contracts. Repo contracts. Naħseb li hemm appoġġ ukoll pjuttost qawwi sabiex ikonna appoċ estern illi naħseb li huwa pass tajjeb sabiex dawn il-fondi ikunu iktar eh, stabli u għalek naqtaw ir-rabta tagħhom għal eh, banek ta' appoċ. Fir-rigward tal-credibility arrangements, tres u numru ta' ċifri imma naħseb li nasla u naslu għal kompromess fuq dan sabiex eh, il-market money funds ikunu kemm jista' jkun likwidi u naraw illi dawn jinvestu fassi varji. Waħda mill-punt li jina enfasizzajt fuq hija trasparenza li għandha tiżdiet u naħseb li hija priorità l ħafna minna hawnhekk. fej anka qed naraw iktar eh, eh, rekwiziti marbutin mal-informazzjoni, eh, mal-għata tal-informazzjoni u anka nista' nappoġġa dan it-tip ta' approċċ. Xtaqt nisħaq ukoll illi għanna ċertu ammont ta' ftejjin fuq ċertu kwistjonijiet, però qatt hemm Eh, differenzi politiċi pendenti fuq dan id-dossier. Waħda prinċipali hija kif ser eh, nindirizzaw is-systemic risk, riskju sistematiku. Napprezza l-ideja differenti illi tresqu minnaħat tal-kollegi mod partikolari minnaħa ta' shadows. L-ewwel ideja ġdida hija illi konna net asset value l-elvinet li kun iktar baxx u dawn il-proposti tres u minnaħa ta' Sir Brian Hayes u anka minnaħa tijak stess, Sir President, illi u għadax approċ differenti Hemm imbagħad il-proposta tal-variable share model minnaħa tax-xedaw tal-Aldi, is-Sur Ċeżek. Forsi x-shadows jixtiequ jitkellmu huma dwar l-emendi proposti u għalhekk mhux ser noqgħod nidħol jiena fl-ispjegazzjoni ta' x'inhu huma dawn il-proposti. Għażliet oħra li huma forsi ta' iktar stabiliti u li nafu dwarhom Hemm referenza għas sinavs u anka l-għażla tas-Sur Kamal u tas-Sur Hayes. Kien hemm uh, suġġerimenti oħra daqsxejn iktar radikali illi qatt ma tresqu qudiemna qabel sabiex is-CNF MMFs ikunu trattati bħala bank u rekwizita likwidità supervizjoni bankarja. Ġifiri, għanna x'naħdmu hawnhekk sabiex nażlu li ma l-aħjar triq li naqbdu, li għanna naqbdu. Kwestjoni oħra illi ħarġet u li hija soġġetta diskussjoni preżenti hija kwestjoni tat-taxxa. Naqbel ma tħassib minnaħa ta' Sinjora Ġali tal-ħodor u s-Sur Massi tal-Gwa fej iħossu li huwa verament importanti li naċċertaw li ma jkunx hemm rabtiet ma' eh, tax paradises. Anka minħabba id-diskussjoni li għanna għaddeja mill-lat ta' taxxa u għalhekk rridu nħdu konsiderazzjoni anka f'dan ir-rapport Fl-opinjoni tiegħi huwa meħtieġ illi insibu punti ewlenin dwar qbil fil-ġranet li ġejjin jiena ser naħdem flimkien ma' shadows fuq uh, gruppi ta' proposti ta' kompromess għanna laqa ta' shadows għal nar it-tnej. u u importanti illi ikonna bilanċ ġust jekk ma ser ikonna approċċ flessibbli ser nsibu ruħna fl-istess sitwazzjoni e kif konna e, b'dan ir-rapport e, fil-mandat ta' qabilna. Staqtna nagħlaq billi ngħid nagħmel referenza għal żewġ kwistjonijiet li rappreżentaw opinjonijiet differenti ħafna minn xulxin. Dawk illi ma jsiqux illi jitlu f'approċċ eh, pjuttost ġenerali dan mhux approċċ li huwa aċċettat mill-maġġoranza ta' hawnhekk u laqqas minnaħa tal-Kunsill. Nħossu illi l-industrija tista' tieħu ħsieb lil xulxin irridu nżommu f'moħħna li din hija industrija. Mod partikolari s-settur tal-corporate sinevs. Naħseb illi ikun tajjeb li verament kulħadd ikun jaf il-kulħadd. Għaliex wieħed ser jisellef, ħajsellef u għalhekk jista' jgħin anka fir-rigward tal-evalwazzjoni ta' riskju sistematiku. Ġifieri importanti li jkollna qafas regolatorju li jitħaddem kif suppost sabiex nindirizzaw dan it-ħassib. L-partijiet l-oħra xtaqt ngħidilhom li l-oħrajn illi jahzbu illi nistgħu nsibu soluzzjoni billi innaħu s-sinevs xa ngħidilhom illi ma nafux x'issa jkunu konsegwenzi għall-Ewropa jekk aħna nagħmlu dan. U anka eh, f'rigward ta' likwidità u anka eh, il-fatt li jkollna investimenti disponibbli fl-Ewropa it-neħija ta' sinnefs mhux bil-fors li s-sarraf eh, f'qalba ta' dawn il-fondi għal vinefs. U għalhekk huwa importanti illi il-pożizzjoni li nħossu li nistgħu nkomplu niżviluppaw nejnu sabiex nagħmlu dan għaliex kulħadd jixtieq li l-opinjoni tiegħu tintgħażel però bħala parlament u bħala komitat tal-ikon ma nistawx nsibu rizoluzzjoni, jekk ma nsibux rizoluzzjoni din id-darba se tkun eh, impressjoni ħażina li nagħtu minn tal-Parlament li aħna maħniex kapaċi nsibu konsens fuq eh, qasam daqstant importanti. Sur President, xtaqt eh, inħal il-kommenti tiegħi hekk, nikkonkludi b'dan il-mod u ngħaddi l-kelma lil xedda u sabiex jgħatu l-opinjoni tagħhom u għanka jispjegaw il-proposti min-naħa tagħhom biktar dettal. Thank you to the rapport. Grazzi rapporter. Mela, naddu għax-shadow tal-IPP Brian Hayes. Grazzi ħafna, Sur President. Permettili nirringrazzja li rapporter Nina Gill għax-xogħol li qed tagħmel fuq dan il-dossier daqstant kontroversjali u diffiċli u anka nixtieq nikkomplimenta l komplementa shadows. Musser noqgħod nitolf ħafna dettal fid-diskussjoni li kien hemm eh, fil-mandat ta' qabel għaliex naħseb li iktar kien hemm irjus eh, sħan, ħafna diskussjonijiet, ħafna emozzjonijiet u għalhekk eh, tajjeb illi Npoġġu naqra rasna fl-imkien u naraw kif nistgħu nsolvu dil kwistjoni fil-żmien li għandna. U importanti nagħmlu dan mod effettiv jekk aħna nsibu nġibu l qudiem pakkett possibbli prattiku li anka ninkludu il-kwistjoni tal-systemic risk kif poġġiet il-qoddim nina u fl-istess ħin napprezzaw il-fat li għana xenarju fejn l-industrija hija forum differenti naħseb li anka l-Kunsil kun jista' jappoġġana mod maġġor. Naħseb qed jistennew lilna fil-fatt sabiex niċċaraw daqsxejn sitwazzjoni bħalma qed fil-bidunet din kienet eh, din hija kwistjoni kontroversjali, fajl diffiċli imma ix-shadows huma veru f'pożizzjoni illi jafu x'inhu involut u kemm hu meħtieġ li nsibu pożizzjoni b'saħħitha. Sur President, din hija industrija ta' 3 triljuni. U għalhekk il-flus l-ammont jagħmel differenza hawnhekk qed nitkellmu fuq uh, self tal-SMEs għal uh, kumpaniji kbar, self tal-NGOs lill-gvernijiet, lill-settur uh, tal-retail li qed jikber. Aħna qed nippruvaw nużaw l likwidità li għandna fl-Ewropa u s-suq kapitali minar ma nidħlu f'konsegwenzi li forsi laqas qed narawhom bħalissa. Nixri flimkien ma' shadows l-oħra, verament nixtieq nsibu kompromess ma' Nina Gill u dan ifisser illi eh, nimx l-qoddim f'dan il-fajl u nindirizzaw anka l-kwistjoni ta' riskju li hija ta' tħassib palma jeddu l-Amerikani eh, l-unika uh, situazzjoni fej verament uh, spiċċaw fisċa kienet hemmhekk għadha ma saħħiċ fil-Ewropa imma hija possibbli wkoll u għalhekk anke kamenat għal eh, proċess parlamentari anka fil-28 stat membru jgħidu naraw illi s-sistema li aħna ndaħlu fis-seħ tkun waħda b'saħħitha biżejjed u li tindirizza b'mod proporzjonat is-sitwazzjoni. Xi emendi li jiena ressaqt fisem il-grupp tiegħi palma semmejtu hemm 704 emenda għanna bżon strumenti li indirizzaw il-riskju marbutin ma' s-sinevs, il-credit ratings, il-diversifikazzjoni, trasparenza u anka lassi. Jekk nibda mill-istrument ta' s-sinevs, il-regolamentazzjoni ta' s-sinevs, għaliex jeżistu, ma nasibx li għal approċ eh, mixtieq għaliex dawn għal jċaqalqu l-ponent jew Nej il-vant, ma nix garanzja li ser jibqaw fl-Ewropa. U ser inkomplu nżidu mal-problemi li għat jaffaċċaw l-ekonomiji bħalissa ma għajmu sens. Is-sinefs huma parti importanti fl-finanzjar ta' partit mill-ekonomija Ewropea u għalhekk iridu nirregolaw mod effettiv. Jien naħseb il-aħjar soluzzjoni hija li ikonna liquidity fees u redemption gates fis-sinevs u bekk noħorġu pakket ta' kompromess u nimxu l-qoddim bħalma qalet ir-rapporter. Il-proposta tiegħi tinkludi tlet tipi ġodda ta' l-MMFs, l-ewwel net retail CNEVs li hija eh, tkun disponibli għal karitajiet u anka għal individwi. Unbat ikollok MMFs tal-gvern illi jrid jinvesti 99% tal- Uh, fondi tagħha f'government securities. Naħseb illi 10% tal-MMFs hija fidej il-gvern. Mudell totalment differenti minn tal-Istati Uniti. Ġifiri meta n-nis qabluna ma l-Istati Uniti, mux għat qablu zewċ affarijiet li ma l-istess, u importanti li naħorġu din id-distinzjoni. Niproponi u koll low volatility MMF illi jagħmel użu mill-cost accounting għal sigurtà ta' ta' għal um, maturità tal-fondi taħt id-design ġurnata. kemm ir-retail CNFs kif ukoll il-low volatility l-MMFs ikunu soġġetti għal sistema stretta ta' liquidity fees u redemption gates. Punti li anka tqajmu fid diskussjoniet li kellna għalhekk il-proposta u l-għanija minna ħatijaj sur president hija li fej il- jitħlu l-fees u l-gates, eccetera naħdmu fuq minn dan il-lat. Ġifiri il-likwidità ta' threshold titla minn 10-15% u il-weekly liquidity threshold jiġu ta' 30%. Fil-laqat tagħna kemm l-Istati Uniti informawna illi riforma l-iktar effettiva li jenitom fil-pakett tagħhom kienet illi inżidu l-likwidità li xek ikollok iktar flejjes disponibbli ikollok laqwa argument kontra il-shark issue. Fuq din il-kwistjoni ta' likwidità però les li insibu kompromess mal-komplement sabiex naraw illi taħdem se. Imma it-tisħiħ ta' likwidità fuq bażi ta' kull jum anka ta' kull ġimgħa naħseb huwa argument li naqblu fuq mbagħad jifda l-kwistjoni tal-persentaġġ il-proposta li inwaqfu niprojbixxu il-fondi esterni naħseb li jisir kollha impatt negattiv anka fuq l-investituri għaliex rid ikollhom mod kif huma eh, jevalwaw il-likwidità tal-MMFs l-external trading credits jid ikunu disponibli imma jkunu wkoll soġġetti għal rekwiżiti tal-livell eh, nazzjonali Jina u koll resaqt emendi għal uh, regolament iktar stretti sabiex l-MMF ma jkollux iktar minn 5% tal-assi tiegħu investiti f'korp wieħed. Is-CNEVs u l ma e huma wkoll importanti sabiex niġġieldu r-riskju rridu naraw illi l-MMFs ma jintrabtux ma font wieħed. Fuq dal-argument tal likwidità dan irrid nispjega aħjar lil pubbliku u b'mod partikolari lil kumitat tagħna jiena lest li nsib kompromess fir rigward ta' diversifikazzjoni likwidità naħseb eh, ta' min insibu xi ħaġa li taħdem kemm għas cnefs u għal vnefs. Naqbel manina fuq il kumenti ta' ħadwar trasparenza. Nipproponi illi l-MMFs għandhom jgħadu l-informazzjoni l-investituri kull ġimgħa fuq il-likwidità fuq il-portfolio fuq il-maturità medja tal-fondi fuq il-tangible assets naħseb illi l-MMFs għandhom ikolla maċċessa biex jistru ċertu assi ta' valur li jistaw jagħmlu differenza situazzjoni għalhekk niproponi pakkett illi nemmen li jista' jindirizza il-kwistjoni ta' riskju sistematiku kif ukoll iżomm din l-industrija fuq saqajja u jgħinha timxi l qudiem ċertu eh, sigurta. Nittama illi nistgħu nil-ħufti Dan huwa importanti għall-industrija għall l-finanzjar futur fl-Ewropa u anke għal dan il-Parlament. Naħseb li nistgħu naslu hemmhekk bit-taħlita ta' politika li jina wkoll proponejt. grazie, Sur President. Issa Nassur Kamal. Grazzi, jiena nilqa l-approċ konsensuali li adottew kemm ir-rapporter u kemm Brian u nittama li dana jestendi għal tal-gruppi naqbel li aħna konna ħdimna fuq dan fil-leġislatura li għaddiet u iva ibes, imma forsi issa qed inkunu daqsxejn iktar kalmi inqas emottivi. Forsi naraw fejn sejrin għal l-attitudni issa. Mela, fejn huwa il-punt divisiv? Dan huwa hemm waħda dwar din il-kwistjoni tal-vinefs u sinefs minn daw il-linji, hemm min jaħseb li l-vinefs huma superjuri. Jekk kollox imur jinqaleb għal V-nefs ma jkollna problemi ta' xej kollox jimxi ħarir ma nafu li mhux il-każ kien hemm problemi bil nefs u qegħdin jinjoraw dal-kollu. Issa s nefs kif għal Brian kien hemm problemi fl-Istati Uniti bil-fondi C-nefs u naħseb li aħna għandna niffukaw fuq dan mhux ġeografikament ovvjament ma fuq il-problemi illi iffaċċjaw huma biex naraw kif nistgħu nindirizzawhom dawn it-ħassib li jeżistu. Aw min f'din il-kamra li jixtieq li s l-om rashom darba l dejjem u kollox jimxi sew, ovvjament dana hemm ukoll koll jagħmel hekk biex iservi l-interessi tal-istati membri tiegħu għaliex kulħadd ineħħissi nefsu il-flus minn flok tan-nies jiġu investiti fil-pajjiż ta' dak li jkun. Imma da il-flejes li jitilqu mis-sinafs mhux neċessarjament ħaj jiġu konvertiti għal vinafs, nafu x'jiġri meta jiena kont naħdem fuq il-leġiżlazzjoni tat-teknoloġija l-industrija teknoloġija kienet dejjem avvantata iżjed mill-leġiżlazzjoni u nafu li daw kapaċi jak tal-ilom bib jaddu mit-tieqa. Iġifiri, inti għandek suq li kun kompletament mux regolat Unbat xiġri kollok xi proposta mill-Kommissjoni eventualment sena sentejn ilu jkun diskutu l-affarijiet f'dan il-Kummistat eh, tal-implikazzjonijiet illi ġara meta laqna sin nefżu issa l-flejjes marru għal suq mhux regolatu għedna kif ġara dan. Kif tidu jiġri? Aħna dejjem nispiċċaw niġru wara il-realtà, leġizlazzjoni dejjem tiġri wara il- -realtà, teknoloġija. Aħna xolna u l-indirizzaw il-problemi illi affaċċaw l-Istati Uniti. Issa kif ħanamlu dan? Mod minnom huwa permezz ta' diversifikazzjoni naċċertaw li inti m'intix espost iż-żejja tal-as għal tip wieħed ta' assi partikolari. Dan huwa wieħed mill-motivazzjonijiet wara l-emendi li ressaqtina u li res u oħra minn gruppi oħra. Kulħadd jaqbel, ħafna jaqblu għall-inqas, illi il-buffer jekk qegħdin ikonna buffer kbir qegħdin ngħidu ja innaqsu s-sina f'smana l-uħx imma nazaw il-buffer u bekk inkunu għedin nisimplifikaw l-affarijiet. Issa xħan għamlu għallura? Diversifikazzjoni l-ewwel, idu naċċertaw li jkun hemm tassi assi biex nkunu nistgħu nreaġixxu fi żmien qasir. nisimaw nisimgħu l investituri tas nefs naraw huma x'jagħmlu u mhux da settur biss ridu aħna wkoll inaraw x'inhuma il-modelli tal-banek meta huma jitrataw il- eh, l-assi riskju u jrid ikun hemm u koll nindirizzaw il-rabtiet li kunem mal parent companies kif ukoll l-odda li jintużaw sabiex jiġu stabilizzati aktar il-fondi u naqbel ma' Brian irrid kunem kompromess madwar dawn it-tariffi per eżempju li qegħdin jintużaw u ir-regolamenti tal- tariff ratings jeżistu biex nindirizzaw propju dak l aspet Issa, il-credit ratings tagħna qegħdin ngħidu li mhumiex tajbin biżejjed u rridu iżjed dispożizzjonijiet, allura jew kien hemm xi ħaġa li forsi fil-credit ratings oriġinali ma hemm xi affarijiet naqsinu rridu nindirizzawhom issa. Naħseb li rridu nifmu għalfejn in-nies jinvestu fl-MMFs u għalfejn mux fil-banek u jekk ux neċessarjament li daw il-flejes imorru fil-vin nafsi u fil-banek. Jina napprezza d-diffikultajiet li qed taffaċċja rapporter imma mhux iżjed jew inqas diffiċli milli kienet qed tiffaċċa Sinjura Farm ir-rapporter ta' qabel, hemm mod kif nistgħu imma nħeġġu li jkun hemm diversifikazzjoni li xaq xaqta dawl u nħeġġu il-sin investiment fis-sinefs u l-vinefs u nżidu il-fiduċja wkoll tal-investituri. Grazzi. Peter Jedzek. Is-sur Peter Jedzek għal għaldej kieġbo. Grazzi President. Il-miri tagħna dom l-istess. Naċċertaw illi l-MMFs jibqaw jiffinanzjaw l-ekonomija reali aħna t-ġa ġejna mfakra li qed nittrattaw hawnhekk kwistjoni ta' triljun euro. U idna naċċertaw ukoll li ma jkunx hemm teddida għal l-istabilità finanzjarja. Jiena kont qed nikkonsidra possibiltajiet kollha li nistgħu nieħdu xi toroq nistgħu nieħdu li ma ħajwaslu mkien u naħseb li l-iktar alternattiva realistika hi illi il-reliable share sinevs għax iżżomm il-karatteristika u l-linja ta' sinevs imma tindirizza il-trasparenza, l-istabilità finanzjarja u r-riskju. ħajkun hemm evalwazzjoni li juża l-metodu mark to market u numru tal-isma aġġustati. Jiena ħanerġa intendi prinċipju ġenerali tal-proposta ġifiri li dina tistiden li l-MMF ta' sinefs biex jużaw dan il-metodu mark to market fil-waqt li jżommu s-sistema u l-mod kif jimbijaw l-isma vantaġġi kollha li jġib miegħu dan iġifieri vantaġġi fiskali, eh, same day settlement, etc. Issa manager ta' Sina f'sandu żewġ għażliet quddiemu biex jagħmel dan. Fil-każ ta' Gwadan, il-manager joħroġ kupon kif jiġri bħalissa fis-Sina li jippermetti dak l-investitur li reġistra dan il-gwadan bħala tħul kapitali. Fil-kas ta' telf fil manager li sineħi jirtira il-numru korrispondenti ta' jisħma mill-portafol tal-investitur. Issa daw iż-żewġ punti ewlenin relatati ma' sinafs jiġu indirizzati. Għad baqana niddiskutu u naħdmu daqs iktar fuq id-dettalji tal-mekkaniżmu, imma naħseb li dawn huma l-iktar possibiltajiet bilanċjati li jiddirizzaw it-ħassib ta' li sibi li jassarbi l-FCB u l-Kommissjoni. Aħna ridu li kollna prodott iktar sikura l-investituri u kiena jiena deċidejt li nżomm qrib kemm jista' jkun fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar ir-ratios ta' diversifikazzjoni u l-likwidità. Dawn huma rekwiżiti U Minni ċaqt nitħol fil-dettal ta' 72 emenda li ressaqt jien, imma nishtiq nirrepeti u kol dak li qalu l-kollegi tijaj. Unajt li il-partijiet kollha jridu issa jaħdmu b'mod kostruttiv sabiex naċċertaw illi nilħu kompromess fuq dan il-fajl tant interessanti. Unkunu kol jiena favur li kolna pożizzjoni robusta minnaħa naħa ta' dan il-Parlament u minn naħa ta' dan il-Komitat. U napprezza x-xogħol li għamlet ir-rapporter u x-shadows. Grazzi. Gwe Fabio Damasi Kirchberg. Grazzi President. L-ewwel nett jiena nixtieq nisħaq u ringrazzja li nisħaq fuq kemm importanti li għamet eh, xogħol importanti rapporter u nirringrazzja ta' dan għaliex qed naraw ħafna riformi dal-aħħar riforma strutturali tal-banek tgħidilna l-industrija anke l-kollegi li hemm riskju goli li l-attivitajiet jgħaddu għas-settur ta' shadow banking imma jissorprendini Allura daqxejn li meta aħna nittrattaw fuq il-kwistjoni speċifiċi ta' shadow banking u jgħidulna darba biex ma missuħx dan is-settur ikollna approċċ imbagħad aħna illi tassew rridu nagħmlu xogħolna sewa hawnhekk għax inkella nkunu qed inkunu responsabbli. Aħna naqra mħazbina li xanki l-kelma, il-frażi shadow banking, ma sebiex fil-ġustifikazzjoni għal regolament speċifiku u aħna nixtiequ li narawa din. Issa, Nina Brian u kollegi oħra qalu illi dina hija kwistjoni ta' triljun euro u veru hemm ħafna flejjes involuti imma il-konklużjonijiet tagħna ma differenti mbagħad għaliex aħna naħsbu li bażikament propju għax hemm dan il-fluss kollha involuti fis-settur għandna nieħdu konsiderazzjoni għandna nti naraw kif dan għal-flejjes nużawhom bl-aktar mod eh, sikur u bl-aktar mod eh, li jagħmel sens mhux inħalluh fis-settur tax-shadow banking rigward l-emendi tagħna. L-MMF sintomhom separati mill-settur ta' shadow banking u għalhekk dawn iridu jiġu regolati u definiti bħala parti mill-shadow banking sector. U minn entitajiet internazzjonali bħal ESCO u l-Board ta' Riskju Sistemiku Ewropew u ma jizvolġu attivitajiet simili għal dawk bankari u għalek u aħna naraw li kunem supervizjoni prudenzjali applikata u koll għall-MMX. Is-sinafs nemnu li jisom għadhom għa ta' xaħġa li mumiex ta' parti sostituti likwidi. Imma danna naħseb illi qed jagħti impressjoni ħażina u għal riskju li ħafna speċjalment għall-investituri bl-imut li għandhom iktar riskju għal asimetri informatiċi u ma naħsibx li għalek għandhom jinvestu fis-sinaps. Niproponu illi f'dal ħames snin li ġejjin gradwalment inneħħuha mis-sinaps sabiex inżidu it-trasparenza u innaqsu riskju ta' interkonnettività u riski sistemiċi. Dan ikun ukoll skont ir-rakkomandazzjonijiet internazzjonali li għadni kif semmejt. Dwar il-value buffer li suġġeriet il-Kommissjoni aħna nilqgħu dan u naħsbu illi għal periodu ta' ħames snin is-CNFs u l-MMFs għandhom idaħlu eh, tariffi ta' redemption jekk ikkun hemm inqas minn 15% tal-assi totali. Iżda aħna maħniex favur dawn għaliex naħsbu li kollhom impatt proċikliku u jistgħu wkoll iwaslu għal żvantaġġi. Apparti minn hekk biex nżidu l istabilita finanzjarja biex innaqsu ċertu riski, aħna rridu li ma jkunx jista' jkun hemm investimenti fassi kollateralizzati ma nħossux li l-OTC għandu jkun legali minħabba nuqqas ta' trasparenza u hawnhekk aħna favur mod ġenerali dak li qed tipproponi il rapporter nemnu li ċertu investimenti u derivattivi għandhom ikunu legali biss jekk ikollhom il-fini unika tal-hedging. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-appoġġ estern aħna ressaqna emenda sabiex inneħħu artiklu 36 u mħazbin ħafna wkoll dwar kif dawn l-MMFs jaħdmu minn pajjiżi terzi li jistgħu jiġu maqjusa bħala tax havens għaliex aħna jdu naċċertaw illi l-MFFs ma jgħinux fl-evażjoni u l-evitar tat-taxxa dak bazzikament huwa il-kontribut tagħna għal dan il-fajl u nilqgħu issa li Unistennaw issa id-diskussjonijiet li għadbaqa. Eva Ġolja ħadar. Thank you, Chair. And many thanks also. Grazzi, President. U grazzi u koll l-Nina Gil u l-Shadows tal-spiegazzjonijiet li tawna fil-qosor minna ħatijaj ħan nifoka fuq il-punti jew l-enin. Kif għedna matul l-iskambju ta' opinjonijiet ta' qabel aħna nemnu illi mux sew illi nibqaw bidejna fuq zaqna seba snin wara il-bidu tal-krizi tal ma nistawx nġibu xejn għal xejn ma nistawx imbagħad nipretendu li dana ma jwassalx għal riskju sistemiku, aħna hemm bżonn saħħu Il-proposta tal-Kommissjoni li tkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni sabiex is-sinavs jinbidlu vinavs. L-unika tip ta' sinavs li nistgħu nimmaġinaw li jibqgħu jeżistu ikunu dawk illi ikunu konformi mhux biss għal-rekwiżiti tal-proposta tal kommissjoni iżda wkoll b'ċertu rekwiżiti addizzjonali bħal pereżempju li jkun hemm liċenzja bankarja. Wara li tajt l-ewwel titwila l-elementi li u sissa ħadna l-impressjoni li hemm appoġġ transversali bejn il-gruppi jew il-maġġoranza ta' gruppi għax tip ta' tranzizzjoni jekk mhux għal konverżjoni immedjata mill sina f'MMF sal vina f'MMF jew xi wieħed minnhom biex jippermettu biex xi tip ta' em, kategorija limitata ta' sina Dan l-appoċ transversali għandu jfisser illi il-rapporter kollha appoġġ biżejjed sabiex issaħħaħ ir-rapport tagħha. Flimkien ir-rapporter u kollegi oħra minn gruppi differenti aħna naqblu li għandna nsaħħu rekwiżiti dwar id-diversifikazzjoni aħna naqblu bħalma ir-rapporter li kun hemm pjanijiet tal-kupru għall-MMFs fl-istess spiritu bħal eh, li għanna fil-qafas tal-BRD u li kun hemm ukoll dispożizzjoni iktar limitattivi fil-każ tal-kuntratti l amontized cost accounting. Aħna l-MMFs illi qegħdin f'Tax Haven għandhom jiġu projbiti milli ikun hemm marketing tagħhom fil-Unjoni Ewropea u b'sodisfazzjon qed nara illi għaw ħafna li jaqblu wkoll anke Il-Wall Supervisori ta' mandu jissaħħaħ billi naċċertaw mod partikolari l-MMFs partikolari kunu taħt supervizjoni diretta ta' izma fil-kas ta' riski serji għal stabilità finanzjari u b'mod partikolari li ta' izma taħt ċirkustanzi straordinarji tirrikjedi wkoll sospensjoni temporanja tal-parti minn MMF, eżempju. Aħna naqblu li nużaw CID għal politika ta' ħlas tal mmf u naqblu kol illi nżidu il-rekwiziti ta' trasparenza billi naċċertaw li eżma tippubblika s-sitwazzjoni li jinsab fija negozju bl-istess mod li jagħmlu fl-Istati Uniti. Grazzi. Thank you. Grazzi. Mr. Wood, Grazzi ħafna u grazzi lil dawk kollha illi uh, resqu dawn l-emendi kollha illi tresqu fuq din il-proposta. Se nikkonċentra fuq tliet punti. L-ewwel kumment dwar għalfejn aħna qed ikonna din id-direttiva. U raġuni tidher li li aħna qed nippruvaw naħdmu b'su illi jiswa triljun ta' euro f'finanzjament dawn l-investituri huma jużi biex l-ekonomija Ewropea taħdem u l-ekonomija ta' dinja għaliex hija marbuta ma' tagħna wkoll. Kien hemm problemi fis-suq minħabba l-kriżi ma kif qal is-surħej ma kien hemm ebda problema f'dan is-suq fl-Ewropa. Kien hemm problemi f'dan ir-rigward fl-Istati Uniti. Għalhekk jiena naħseb illi qed nippruvaw insibu soluzzjoni għal problema illi għadha ma sibniex tarfa u meta noħol u xaħġa bħal di ma nafux il-konsegwenzi mux mishtiqa se jkunu. Naf li s-Sinjura Gill tajt illi jam ħasba illi f'dan is-suq partikolari hemm parteċipanti dak li qegħdin jipprovdu l-prodotti dak li qed jinvestuhom li jafu l-xurxin sew. U e, għalhekk din jaw kol xi ħaġa fija nfissa illi e, tħassibna. Iva, naħseb illi e, huwa Xa ħaġa tal-iskantament hawnhekk għaliex hawnhekk hawnhekk bniedem jibda bħala assistent u mbagħad jibqa' tiela tiela sakemm saħansitra anki jilħaq kommissarju. Forsi għandna bżonn nirregolaw lilna nfusna hawnhekk minħabba din is-sitwazzjoni għalhekk il-loġika mish tajba li eh, per eżempju xi ħadd ikun ħafna nies fl-industrija li jkun speċjalizzat fiha. Bat il kollegi li jaħdmu mal-konsumaturi tul snin dawn il-suq sviluppa l-sina b'Zulvina sviluppa għalix il-persuni jafu xiridu l-konsumaturi u għalek eh, femu xandu jkun l-investiment, xandu jkun il-prezz, il-level ta' likwidita għalix il-parteċipanti fissu jafu. Dak li ħna qed provaw namlu l-lum id-dera fil inta ta' dan u għal insiru eh, kreaturi ta' produtturi barfin espert u tekniku tal livell li forsi dak li faslu din id-direttiva għandhom jitilqu u jitħlu fil-banek biex jaqalaw ferm aktar flus għax aħna qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk aħna hawnhekk m'għandniex il-kapaċitajiet biex noħolqu dawn il-prodotti għas-swieq u bħala konsegwenza meta wieħed ħares lejn il-partijiet individwali ta' din id-direttiva tara illi hemm potenzjal għal falliment fil-ġejjieni pereżempju il-buffers. <clears throat> Nafu li hemm perċentwali li jom aħna. Ovvjament kien hemm pressjoni miż-żewġ naħat fuq il shadows fuq il-gruppi kulħadd jgħid jipproponi il-buffer li iktar jaqbel lilu u forsi dan jista' jkun imma kull darba illi wieħed jazel xi ħaġa jkun hemm min jirbaħ u min jitlef u kiena naħseb illi f'dawn iċ-ċirkostanzi b'mod partikolari parteċipanti żgħar dawk li għandhom fondi ta' biss 2 jew 3 biljuni ma jridux jitilfa li il-perċentwali li huma jaqalaw se jnaqqas il-management fees tagħhom u aħna mħasbin illi f'dan id-dokument hemm suġġeriment illi il-management eh, jieħu il-, -management, il Eh, eh, l-akbar ammont ta' liħ u dan għax jiġri imbagħad illi dawk illi li huma żgħar joħorġu missu u l-kbar jibqgħu hemmhekk. Huwa ċar illi kien hemm aġenda politika hawnhekk sabiex is-sinavs eh, jispiċċaw għal kollox u l-vinavs jibqgħu hemmhekk waħedhom għaliex il-vinavs huma prodott essenzjalment Franċiż dan jider illi irridu niżguraw illi suq Franċiż jibqa' jirrenja fuq dawk tas-swieq ta' pajjiżi oħrajn fosthom dawk ta' Renju Unit. Dan mhux ġust imma wara kollox ma niskamtawx illi l-affarijiet huma kif huma. Niskuża ruħi sur President għaliex inti da smajtu il-bieraħ waqt li kell imma hemm eh, rafa ta' izob dwar l-skorpjon u zrinċ. L-skorpjon kien bil eda fuq il-xatta ta' eh, xmara u talab il- il-zrinċ iwaslu san-naħa l-oħra, u l-zrinċ għallum wasla kien-naħa l-oħra, mela x'namel biex niggizni. U l-skorpjon għallu eh, le wassanni u il- iżrin ċaċċetta u permetta li l-iskorpjun jitla fuq daru meta waslu f'nofs ix-xmara iskorpjun olla dembu daħlu fil fizrinċ imliħ bil-velenu tijaw u eh, l-izrinċ bed kien agonizzat. L-skorpjun għallu għalfejn, eh, l-izrinċ għallu l-skorpjun għalfejn għamilt li jek, għallu dik il-natura tijaw jenek nafnamen Għalhekk jekk dawn l li ma ħalqux problemi fil-kriżi finanzjarja, problemi li qegħdin jagħtu riżultati tajbin li nħallqu minn parteċipanti fis-suq tul is-snin u sempliċement biex isna nidru li qegħdin nagħmlu xi ħaġa, forsi nispiċċaw billi noqtlu s-suq, inkeċċuh barra mill-Europa f'moment fejn għanna bżon iktar likwidità, iktar prodotti u iktar investiment biex niżguraw illi kunem tkabbir madwar l-Europa kollha. Thank you. Grazzi ħafna. Issa naddu għal catch li għaj. Sur Lama Sur. Grazzi, Sur President. Jena nishti nir-ingrazzja u nifraħ li l-rapporter Nina Gild li għamlet bieċa xol eh, konsiderevoli bi proposti koerenti u shadows shadow eccellenti tal-PPE meta jina għat nisma dan id-dibattitu imqan għal ħafna naħseb illi eh, sendumu aktar fuqu mill-li jaħsbu xuħut li huma aktar ottimisti għas suġġett kompless ħafna il-Komitat Ekon tal-Leġislatura qabel eh, ħadmet ħafna fuqu ma waslux għal ftejjin memx xi urġenza partikolari u għallek naħseb aħjar nieħdu ftit aktar ħin biex niddiskutu, niddibattu, nkunu ċerti illi konna mbagħad test illi jkun tajjeb milli eh, nħaffu iż-żejjed. Jiena nixtieq ngħid minn banda l-oħra li il-money market funds għandhom rwol importanti u għandhom natura u eh, rwol differenti miż-żewġ tal-Atlantiku għalhekk ir-referenza eh, Amerikana dejjem utli li wieħed ikun jafa, imma li wieħed dejjem jipprova jittrasponija hawnhekk fl-Ewropa mhix dejjem eh, huwa uh, l-aħjar approċċ. Jiena ressaqt numru ta' emendi sabiex aħna nerġaw nibdu id-dibattitu mill-bidu, daka fil-fatta kamminna aħna l-lum, nibdew mill-proposti bażiċi li ħarġet bihom il-Kommissjoni. Il-shadow ta' li fdd uh, eh, semma l-Franza. Uh, eh, dak il qalu l-ħrafa li farrakna li fakarna fija dwar l-skorpjun u iż-rinċ eh, ikkorreġa dan eh, l-attakk li jagħmel fuq Franza għaliex iż-rinċ huwa Franza u aħna ma rridux li l-iskorpjun joqtol l-iż-rinċ jekk l-Unjoni Ewropea ħarġet bi proposti fejn qalet illi l-esperjenza turi li s-sinav Kontest ta' kriżi finanzjarja joħol u ferm aktar riskju sistemiku ikbar u bank runs mill vinavs allura aħjar illi nikkonċentraw fuq il-modell vinav Dana mhux biex jagħti xi vantaġġ lil xi pajjiż partikolari imma sempliċement biex iħares il-flus għall investituri kollha u jiżgura illi il-money market funds ma jħolqux riskju sistemiku. Nfakkarkom illi fl-Unjoni Ewropea kollha il-vina fl-lin minn xi pajjiż partikolari huwa ferm aktar mifrux mill-sinav. Jina naħseb illi jekk jider illi hemm bżonn nżommu żewġ modelli ġifieri kemm eh, għandu e, jkun hekk imma jider illi aħna għanna il-vantaċ ta' tnejn li huma u ma niprovawx li b'xi mod jew ieħor biex inqarbu iż-żewġ modelli eh, inxeklu modell illi jimxi tajjeb u joffri inqas riski li huwa l-vinaf biex nifavorixxu s-sinaf. Mbagħad nifhem ukoll l-argumenti ta' dawk il qalu jekk aħna rridu nżommuħ is-sina allura mela irridu eh, nġelu li dan il-modell kollu ċerti karatteristiċi tal-banek sabiex dawk li investu ikollom il-garanziji li bħalissa m'għandhomx. Għalek f'dan l-ispirtu jiena eh, flimkien ma' ċerti kollegi oħrajn ressaq terti emendi ikolli najt li naqbel ma' dak il qalu ħafna mill-kellima dwar il-tax havens u l-ħtieġa li niżguraw illi dawn il-fondi monetarji kollha kemm huma jikkontribwixxu għal finanzjament tal-ekonomija reali u ma jikkontribwixxux b'mod indirett għal xi evażjoni fiskali jew inkella xi prassi xi ftit jew sospettuża. Grazzi. Is-Sinjura Pervanx Beres. Grazzi ħafna jiena mhux santawwal, imma sempliċement irrid naqsam magħkom xi tħassib li għandi jiena li bil-kemm semma hawnhekk dan il-punt li qed taħassibni u dan huwa l-mod kif l-Ewropa bħalissa qiegħda tpoġġi li l-anfissa f'sitwazzjoni biex twieġeb għal rakkomandazzjoni tal-G20. Ta' Josko. U jiena nixtieq nirringrazzja lil Nina Gill miex l-ewwel darba li qegħdin niddiskutu dan id-dossier ma jiena għadni konvinta li eh, l-tweġiba li tittat l-Europa biex tkun għamlet il-kontribut tagħha biex jintlaħ l-għanijiet ta' stabilità finanzjarja u ġlieda kontra eh, dawk il-prodotti li ma eh, jilħqux dan il-lan li huma s-sinna biex nkunu ċari bejnietna hawnhekk il-bilanċ li aħna l-ħakna fuq ir-responsabilità tal-rapporter tal-mandat ta' qabel jista' eh, ija uh, jgħina. Fuq il-proposti illi għanna qoddimna illum jiena nixtieq nagħmel tliet kummenti. L-ewwel, Naħseb illi il-rapporter tagħna qiegħda tipproponi illi fil-proposta tal-Kommissjoni nissostitwixxu il-buffer li eh, kien eh, moti valur ta' 3% għal valet eh, va, buffer bazat fuq l-evalwazzjoni tar riskju reali. Jena jiena dana ma joħloqlix problemi, anzi naħseb illi huwa approċ illi Eh, jista' jkun tajjeb, però issa rridu naraw x'inhu r-riskju kif nikkwantifikaw u jiġifieri dik hija problema oħra, imma fuq il-prinċipju innifsu illi il-baffet ikun ibbażat fuq ir-realtà tar-riskju dan ma jħolq li ebda problema. It-tieni ħaġa il-kwistjoni tad-dejn sovran għaliex ir-rapporter qiegħda tipproponi proponi u fuq il-prinċipju laqas illi men problema u soġġetti li nistaw nikontemplaw u niftħuħ imma nistaw natu li d-dejn sovran statut partikolari. F'dak il-kas naħseb illi hemm bżonn li nirraġunaw fuq dan l-ispazju fejn hemm munita waħdanija għaliex hekk tista' taħdem l-Unjoni eh, Ekonomika Monetarja u l-Unjoni Ewropea. Għalhekk rridu noqogħdu attenti li trattament ta' dejn sovran ma jerġax iddaħħal differenza bejn l-istatut ta' dejn ta' ċerti stati membri li huma membri ta' zona euro għaliex jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin nerġaw niftħu dak li ipprovajna u meta ħloqna l-Unjoni Bankarja li permettitilna li nifirdu il-portafolli tal-banek u il-ġestjoni tal-dejn eh, sovran. it komment li xtaqt namel u għalli Iva nifem li il-kreativita biex najdu għek insalvaw is-sina vija kbira ħafna l-immaġinazzjoni ma tintem imkien li iva jistaw saħan sitra jkun hemm proposti ġodda u eh, l-istaw nagħtu l-impressjoni li nistaw noħolqu prodotti ġodda bħassinav li il-volatilità tagħhom tkun ftit li xejn u li permettuna illi Eh, naħarbu mill-kritika fuq il-riski tal-runs tas-sinaf u naħseb illi hawnhekk iridu naraw l-affarijiet kif inhuma. Jekk aħna qegħdin fil kontest tas-sinaf li l-garanziji tagħhom tinżamm, jiena ma nafx li hemm xi ostakoli jew xi ħaġa li tista' tipprevjeni il-volatilità tas sinavs, il-volatilità teżista teżisti bir-riski li ġib magħha għalhekk. Is-sinaf nistgħu nsalvawhom jekk ngħidu dawn li jistgħu jsiru prodott bankarju għaliex il-garanzija assoċjata magħhom hija garanzija tipika tal-banek u mbagħad dawn isiru prodotti, prodotti bankarji, ma dawn jibqaw prodotti ta' investiment u l-moviment ta' likwidità li jaspirata mill-istrateġija ta' investiment u meta aħna nħarsu lejn is-supervizur li jrid ikun l-ewwel persuna li jżomma jneħ fuq dawn il-prodotti, jekk aħna se jkollna dan is-supervizur, għalhekk mela ir wol tiegħu għandu jkun eh, ir wol moti lill-leżma u mhux lis supervizuri bankarji għaliex meta aħna konna miegħek eh, sur President fil-Bank eh, Ċentrali eh, xi 10 tijiem ilu il-Bank ċentrali għallulna illi dana ma kienx xolum u huma ma setawx jevalwaw dawn il-prodotti u għalhekk kellna natu l-supervizur Eh, din ir-responsabilità għaliex kien ħobs għal snin u mhux għal snin il-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi ħafna. Issa nati il-mikrofonu lill-Kummissarju, il-Kummissjoni Sur Tilman Lenda. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb illi għanna ħafna emendi interessanti lissa litres u fuq il-proposta tagħna l-koll jisħoq ilhom illi eh, nevalwawhom iktar fid-dettall. Il-problema hija li aħna wisq nibżaw li hemm bżonn ta' soluzzjoni iktar immedjata għal din problema għandna dawn il-fondi hemm triljun ta' euro eh, illi qegħdin eh, hemmhekk involuti fihom Umbat eh, hemm dawn il-proposti il għal biex napplikaw tipo ta' regolamentazzjoni li tixbaħ dik ta' li hija imposta fuq il-banek. Eh, l-emenda 397 u dawk li marbutin maħħa fil-fema tana għandhom il-potenzjal illi jieħdu approċ fuq medda ta' żmien qasira għalhekk jekk inti ma triċ iddaħħal il-buffers kapitali kif konna proponejna aħna fil-perjodu ta' eh, eh, intermedju il-banek jistaw japplikaw regoli li jixbħu dak li japplikaw għal-banek biex nstabilizzaw dan il-modell. Aħna ħerqana illi nikkooperaw sabiex nfasslu noħolqu qafas potenzjali biex nistabilizzaw il sinavs skont il-proposti illi tres u fil-lemendi li jisemmu eh, tip ta' regolamentazzjoni li tiġbaħ dik tal-banek. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal darbohra rapporter. Grazzi ħafna, President, u grazzi lil dawk kollha li kontribwixxew għal dan id debattitu jina nifem l-opinjonijiet u l-perspettivi tagħhom anke tħassib li esprimew. Jina mhux sentaw għala li xnaf li issa rridu nivvutaw, imma naħseb li huwa importanti li konna pakket sħiħ u importanti illi aħna inħarsu lejn il-punt ewlieni il-likwidità, il-diversità u il-trattament li jirċevu s-sina f'dank il-trattament fiskali. Jiena ma naħsibx li huwa utli illi aħna nieħdu l-istess pożizzjoni li qed jieħu il-Kunsill. Iva, hija ħasra illi aħna għadna qed nagħmlu hekk għaliex maħniex se nilħqu xi Eh, konsensus jekk ma nitbedux minn dik il-pożizzjoni għaliex kif qal kulħadd dan huwa dossier diffiċli di sfida li l-kollu jiena bħala rapporter et niprofa inqarreb kem jista' jkun il-persuni li għandhom opinjonijiet imbeda ħafna minn xurxin dwar kif se nindirizzaw il-problema ta' riskju sistemiku għal eh, kontribwent tat taxxa Ewropew għalhekk huwa importanti illi nippruvaw infittxu kompromess u nippruvaw nindirizzaw it-ħassib illi esprimew il-kollegi. Jina nixtieq illi il-Kommissjoni il il kommissjoni Eh, tikkumenta fuq il-proposta tal-L vi NAV u jekk forsi huma ux diġa għamlu xi xogħol fuq u ikun utli ħafna li kieku l-Kummissjoni tista' tajdilna jekk tistax tippreżentanna biktar dokumenti jew b'xi xogħol taqsammana xi xogħol illi għamlu huma fuq dawn il-proposti peress illi xuħut mix-shadows uh, semmewh dan u lil dawk illi suġġerew illi għanna nieħdu aktar ħin, irrid ngħidilhom illi din il-proposta inna neżaminawha minn Settembru tal-2013, probabbilment wieħed mid-dossiers illi huwa ilu liktar qudiem dan il-komitat u għalhekk ma naħseb illi hemm bżonn ukoll illi niċċaqalqu ftit ma nistax noqogħdu niddiskutu uh, l-istess punti hemm bżonn illi naqtaw u inkomplu mixin il-qoddim. Irridu nżommu f'moħħna li għandna obbligi internazzjonali fejn aħna iva impenjajna ruħna li se nagħmlu progress fuq dan id-dossier. Għalhekk naħseb illi huwa essenzjali li dan nżommuh f'moħħna u kifat fil-bidu huwa importanti għal kredibilità ta' dan il-Kumitat u ta' dan il-Parlament. Hemm bżonn li aħna nuru li aħna kapaċi li nsibu soluzzjonijiet. U jekk is-sitwazzjoni eh, tkun eh, diffiċli ma nippruvawx naħarbu minna għalhekk jiena iva naf illi jeżistu differenzi bejn dak li jiġri fl-Istati Uniti u l-modell Ewropew. Kelli ħafna opportunitajiet biex nifhem id-differenzi, imma naħseb ukoll li hemm punti pożittivi li nistgħu nieħdu minn dan kollu. Għaliex wara kollox il-problema bdiet fl-Istati Uniti u l-prodotti huma li għandna huma simili ħafna. Sur President, kifat fil-bidu Aħna għanna laqa tal-Shadow Rapporteurs nar it-tnejn jiena sen nipprezenta xi kompromessi biex niddiskutuhom waqt dik il-laqa. Imma jiena nimmaġina li se jkun hemm bżonn ta' ħafna laqat qabel ma nkunu nistgħu eh, nindirizzaw it-tmim emenda li għanna u d Għalek, grazzi ħafna lil kulħadd tina senżom f'moħħi u koll il-kommenti illi għamiltu intom dawk persuni li mumiex shadow reporters sabiex dawn ikunu nistan nikkonsidrawhom u ninkluduhom jekk ikun possibbli. Grazzi. Thank you. Uh, and indeed I think that now it's time for this parliament to, to take a position and to start. Il-parlament rrit jieħu pożizzjoni dwar dan kollu jibda negozjati mal-Konsil dan is-semestru għalek il-kalendarju tagħna ser iżomm mad-dati ta' 23 u l-24 ta' frar u il-votazzjoni mbagħad fil-plenar ta' Marzu. Il-punt li jmiss votazzjoni fuq ir-rapport uh, annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-rapporter Zalba. Il-kollegi għandhom il-karta tal-vot tagħhom l-estiza biex nibdew. Ok, so we start. Everybody's ready? Kulħat lest? Okay. Ten second and we start. 10 sekondi u nibdew bil-votazzjoni. Ħanibdew b'test, ħanaraw uh, taħdem xi sistema. Sorry, I'm just getting my voting card. Can I still vote? Uh, Secretary. Irrit nara um, fejn il-karta tiegħi tgħid is-sinjura. Mela, il-President kulħadd saf il-karta tal-vot tiegħu ħaniftħu l-votazzjoni bħala test. Votazzjoni miftuħa. Some colleagues are not voting, but... Għaw xie kollegi li għadhom ma votawx. Jider li għaw vot zejet minn ħata l-EPP. Please, one, still one more EPP we have. Nġan niprofaw ma jider li għadan l-istess. Tajjeb, kompromess A. Ah, dawk li huma favur kontra astensjonijiet adottata emenda 54 dawk li huma favur kontra għan verifikaw elettronikament votazzjoni miftuħa. One EPP too many. Għatanna vot iżjed minna tal-IPP, votazzjoni maluqa issa. Rejected. Ma taddix, emenda 55 dak li ma favur, kontra, astensjonijiet taddi. 56 favur, kontra, astensjonijiet taddi. 57 favur, kontra, kontra astensjonijiet ma taddix kompromess B favur kontra astensjonijiet taddi emp paragrafu erba' favur kontra astensjonijiet naħseb li ma għaddiet ħan verifikaw tre miftuħa. Fadal żewġ voti x'jintefgħu. Nagħlqu l-votazzjoni. Ma tgħaddix. paragrafu 5 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Empl seba' favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Kompromess ċe. Emenda orali. Dak l-instanara jiet il-President. L-emenda orali accettata. Tajja fwis, imma la. Le, ħan votaw mod separat. Kompromess ċe l-ewwel. Favur. Kontra. Mela l-ewwel l-emenda orali favur kontra astensjonijiet ma taddix. Il-kompromess minajr l-emenda orali dawk li ma favur? Kontra? Astensjonijiet taddi. Hemm paragrafu 8 favur kontra astensjonijiet taddi. 18 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Empl 19 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess D favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 17 favur kontra astensjonijiet taddi. 72 favur kontra astensjonijiet ħan votaw uh, elettronikament votazzjoni miftuħa fuq emenda 72. ma taddix, 73 kontra astensjonijiet verifikaw fuq 73 votazzjoni miftuħa. Taddi kompromess edha klima favur. Astensjonijiet taddi. Hemm paragrafu 9 favur kontra. Astensjonijiet taddi. Hemm 10 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess F, favur, kontra, assenzjonijiet, taddi. Kompromess G, favur, astensjonijiet, taddi. 86 favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 87 favur kontra assenzjonijiet ta' 88 favur kontra. Niverifikaw elettronikament votazzjoni miftuħa fuq 88. Votazzjoni miftuħa fuq 88. notazzjoni mal-luqa. Taddi. 89. Favur. Kontra. Nerġa' niverifikaw naħseb li ma din id-darba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix kompromess akka. Favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda design. favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess għaj favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda design. favur kontra Assenzjonijiet tgħaddi. 95 favur kontra għas-sanzjonijiet ma tgħaddix 96 favur kontra għas-sanzjonijiet ma tgħaddix. Empl 14 favur kontra astensjonijiet ix. 22 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 23 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 24 favur kontra astensjonijiet ma taddix empl 25 favur kontra astensjonijiet ma taddix 26 favur kontra astensjonijiet ma taddix 27 favur kontra astensjonijiet ma taddix Kompromess J favuru kontra astensjonijiet taddi. Emenda 102 favuru kontra astensjonijiet ma taddix 103 favur kontra Niverifikaw 103 votazzjoni miftuħa. Ma taħdix kompromess K, favur. Taħdi 114 favur kontra ma taħdix Kompromess L favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess M favur kontra Nuverifikaw elettronikament votazzjoni miftuħa fuq kompromess M. uh, is uh, adopted. Tati. Emenda we had named tlieta dawk li of favu kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 124 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess N favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 129 favur paragrafu. Le anzi l-emenda jiet il-President. Jien qed emenda 129 jiet il-President. Favur kontra astensjonijiet niverifikaw elettronikament. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix Kompromess O. Favur. Kontra. Votazzjoni miftuħa. Kompromess O. ħafna l vot xintefa. Votazzjoni maluqa. Adottata. Kompromess B. Favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda wieħed erba' wieħed. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess Q, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 152, favur, kontra, votazzjoni miftuħa fuq 152. is uh, adopt uh, no now Nina Gill you, has, you have the card. I see your voting. Okay, so is, is rejected. Uh, Ma taddix. 153 dak li ma favur. Kontra. Verifika fuq 153 votazzjoni miftuħa. taddi mela 154 favur kontra verifikaw vot tana miftuħa ma taddix kompromess R dak li ma favur kontra astensjonijiet taddi Ampl paragrafu 29 favur kontra astensjonijiet niverifikaw naħseb ma ddiċ ma niverifikaw elettronikament ampl 29 votazzjoni miftuħa ma taddix fil-fatt emenda 160 dak li ma favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddiet ħan verifikaw però fuq 160 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Taddi. kompromess esse favur kontra astensjonijiet taddi 162 favur kontra astensjonijiet ma taddix 163 favur kontra astensjonijiet taddi 164 favur kontra niverifikaw fuq 164 votazzjoni miftuħa ma taddix. 165 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess te. Vot maqsum. L-ewwel parti dak li ma favur kontra astensjonijiet taddi. Tieni parti dak li ma favur kontra. Niverifika fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa issa jgħid il-President. Votazzjoni miftuħa. Ma taddix. Mela jekk din it-tieni parti ma taddix, xorta wahda morru għal empl 20, dok li ma favur, kontra, għana verifika. U rrid għaxej idejkom, u idejkom, empl 20. Maluqa. Taddi u jgħatu għaxin dak li ma favur. Kontra. U sena miftuħa, u jgħatu għaxin. Fadal erba voti, xintafaw. U la sena maluqa ma taddix. Emenda wieħed ta' tminja favur kontra. Niverifikaw fuq 186 ma tazzjoni miftuħa. Bazzjoni maluqa. Ma taddix 172 dok li ma favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess ju dak li huma favur kontra astensjonijiet taddi kompromess vi favur kontra astensjonijiet taddi emenda 189 vot, vot favur kontra astensjonijiet ma taddix 190 favur kontra niverifikaw elettronikament 190 votazzjoni miftuħa taddi design, favur kontra niverifikaw fuq design? Nasab l-istess maġġoranza. Votazzjoni magħluqa. Ma u 192 dawk li ma favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 193 dak li ma favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 194 favur kontra kontra Niverifikaw 194 votazzjoni miftuħa Taddi Kompromess W dak li huma favur kontra Attenzjoni taddi Kompromess X dak li huma favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 198 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. kompromess Y dak li huma favur kontra astensjonijiet tgħaddi, emenda 204 favur kontra astensjonijiet taddi 205 favur kontra astensjonijiet ma taddix 206 favur kontra Niverifikaw fuq 206 votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa? Ma tgħaddix. taddix. 207 dak li ma favur. Kontra. Niverifikaw fuq 207 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Ma tgħaddix? tekst originali dak li ma favur jew kontra assenzjoniet taddi 208 favur kontra nverifika fuq 208 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. 209 favur kontra nivverifikaw 209 ma tazzani maluqa ma taddix tekst oriġinali paragrafu 26 dak li ma favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Kompromess Z dak li huma favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Kompromess AA favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Kompromess AB favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess ampl paragrafu 3 dak li ma favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess A ċe l-ewwel parti dak li huma favur kontra astensjonijiet ta' di tieni parti dak li huma favur kontra Niverifikaw fuq it-tieni parti tal-kompromess għacċe votazzjoni miftuħa. Jekk jaġobkom ivvotaw. Votazzjoni magħluqa adottata. Emple, paragrafu 6 dawk favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess għadde dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet Zbataċ dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess AE favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 27 dak favur kontra astenzjonijiet Maddeċ. Verifika fuq 27. Dak favu. Votazzjoni miftuħ anzi. Il-PPE ma għallew xidejom. Votazzjoni maluqa għaddit b'vot wieħed. Kompromess AF fedok favur kontra astensjonijiet għaddit amenda 32 dak favur kontra Nverifikaw. 32 il-votazzjoni miftuħa. Ma ditx. Test oriġinali premessa ġeda favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Għadġe favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess akka dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 40 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 41 dak favur. Le, skużawni.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 against 43 favur kontra votazzjoni miftuħa ħana ma verifika. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 44 daw favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. 44 verifika votazzjoni mifsuħa. Hamsa werbajn dawk favur. Kontra stanzjoniet maddiċ. Ej, i, bemenda orari. L-ewwel waħda favur kontra nivverifikaw bil-votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Is adopted. Votazzjoni malu adottata. Naddu sa kompromess bl-emenda orali. No, I have to vote the whole compromise yes, the, compromise is adopted oh. with the oral amendment. Automatically, okay. Uh, so we go to uh, citation one, original text. Those in favor? Again? Mela. Da favor kontra sanzjonijiet adottata ċitazzjoni wieħed, emenda numru wieħed, issa dak favur kontra sanzjonijiet għaddiet test oriġinali ċitazzjoni numru Tnejn da favur kontra stazzjoni ta' ditt. li ta' da favur kontra stazzjoni ta' ditt. Stazzjoni erba da favur kontra astanzjonijiet għaddit. Issa nivvotaw fuq il test kollu kemm kif ġie emendat il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni il-votazzjoni miftuħa kieġabkom. Still one vote missing, someone is not voting, one person. Sewa, għanna persona ma votaċ, il-votazzjoni maluqa. Il-rapport adottat b'39 favur, 10 kontra 8 astenzjonijiet proset l-rapporter. 11, yeah, yeah. Yes, yes. Now we suspend the meeting for 15 minutes. Nifqu issa għal 10 minuti u nibdew nerġgħu fil-11. Ħajkonna dialogu ekonomiku mal-President tal-Ekofin u l-Ministru tal-Finanzi tal-Latvja illa għas sospiża. Dear colleagues, Aziz kollegi, nitlobkom biex jekk jġobkom tieħdu postkom. Natu merħba mill-qalb lil Janis Rejzi li huwa il-Ministru tal-Finanzi tal-Latvja, President tal-Ekofinal da semestru nagurawlek kull suċċess lilek u l-Latvja għal dawn is sitxur tal-Presidenza tal konsil tal-Ministri. Alina. jinteressan ħafna minn dawk il-fajz illi ħajkun hemm fuq l-aġenda tan negozjati ta' trialogu inkluż l-ewwel qabel xejn twaqif tal-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku kif tafu il-Kunsill iddeċieda illi minħabba dar-wol makroekonomiku tal-fajl dan ħa jiġi trattat mill konfigurazzjoni jekk fin dana għalhekk nemnu li għandu jkun il-kumitat ikon illi għandu immexxi fuq dimnet il-regolament tal-Felta Juncker dina u koll waslet l-Konsil għal din id-deċiżjoni tal-lokazzjoni il-Parlament għadu jiniti il- parlament li tiħu deċiżjoni finali tiegħu fuq din għall-allokazzjoni tal-Sur Hokmar hawnhekk fil-fatt dan il-kumitat ma nġiġ dubju ħajkollu rwol ċentrali fin negozjati dawn il-fajl li ħaġa kruċjali nittama li dinha tiġi adottata l-lum għabelada. Sabiex jibda jopera il-pjan ta' Juncker u dan ovvjament se jkun l-ewwel suġġett tagħna għad-diskussjoni mal-Presidenza Latvjana u l-Kunsill il-kon nafu li għanna bosta files rilevanti, diskutajnijom u kol dal-ħodu, l-MMF, il-reforma strutturali tal-banek, għanna bosta kwestjoni ġenerali u kol diġu diskussi u għalek aħna nilqaw il-program tal-presidenza Latvjana sal-Ministru ħajfemna x'inhuma prioritajiet tagħha l-presidenza u nittamaw li jkollna kooperazzjoni pożittiva mal-Presidenza Latvijana. Għan proċedu bħas-soltu biss għalija introduttorja mill-Presidenta Lekfin tal-Ekofin 10-15 minuta un bat ikollna sessjon ta' mistoqsijiet u tweġiba ta' 5 minuti 5 minuti. Sur Ministru fidek. President onorevoli membri. Kontenta s-seb l-opportunità illi nintroduċi prioritajiet ta' Presidenta Latvjana l-ewwel sitt xhur tal-tagħha tas-sena. Għandi ġdubi li kumitat tiegħek ħajkollhom rwol ċentrali sabiex inkun nistgħu u l-miri tagħna u nittama li jkun hemm kooperazzjoni kostruttiva fix xur li ġejjin. Għabel ma nibda bix-xogħlijiet li għandna dimna nixtieq li Nuru l-apprezzament tiegħi għax-xogħol konsiderevoli li sar minnaħa tal-Presidenza Taljana f'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew aħna napprezzaw ħafna il-kisbiet tax-xogħol li għaddew u għamlu l-almutana sabiex inkomplu ntejbu kooperazzjoni interistituzzjonali fl-Unjoni Ewropea. il latvija qed tieħu l-Presidenza f'mument kruċjali u diffiċli wkoll għaliex l-Unjoni Ewropea trid tindirizza u tilħaq kemm il-ħtiġijiet immedjati kif ukoll dawk long term fil-qasam tas-sikurtà u l-ekonomija. Aħna bħala Unjoni Ewropea implementajna miżuri komplessi iżda meħtieġa sabiex nelbu kriżi finanzjarja u konsekwenzi tagħha. Dawn il-miżuri kienu jirrikjedu stfarsi kbar mill-Istati Membri l-Istituzzjonijiet Ewropej u sakrifiċi kbar ukoll miċ-ċittadini Ewropej. L-istamina li urew iċ-ċittadini Ewropej kienet xi ħaġa inkredibbli iżda xorta aħna nistgħu għadna nħossu l-konsekwenzi ta' kriżi finanzjarja u hemm sfidi kbar qudiemna li l-kupru ekonomiku fl-Unjoni Ewropea mhuwiex uniformi tkabbira du mhux biżejjed u l-livelli tal-qata domol wis. L-Ewropa trid taġixxi bl-aktar għal sabiex nerġgħu lura għad kabbir ekonomiku sabiex niffaċilitaw l-investimenti u niksbu riżultati pozittivi fil-qasam tal-impjiegi. Naħseb li hemm bżonn inkomplu nsegwu politika fiskali u ekonomika bilanċjata Iż-żamma tal-istabilità fiskali hija laqwa għażla politika biex naċċertaw ambjent makroekonomiku li jiffaċilita l-investiment u tkabbir idu nżommu f'moħħna wkoll dan il-mira eh, ġenerali. Allura l-President tal-Lazvja tkun qed tiffoka fuq tlas prioritajiet li ġew imdaħla min-naħa tal Prim Ministru tagħna l-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu. Ewropa kompetittiva, Ewropa Digitali u Engaged Europe. Ewropa involuta. U jiena itkellem fuq il-kompetittività allura. aħna ħankunu għadin nikkooperaw f'dan il-qasam tal-kompetittività, investimenti, governanza ekonomika, unjoni bankarja, regolamentazzjoni tas suq finanzjarju u l-politika fiskali. Issa, fuq il-kompetittività importanti ħafna. L-Ewropa trid iva sabiex tippromovi it-kabbir l-investiment, speċjalment fil prodotti kummerċjalment ta' suċċess u servizzi wkoll l-unika mod kif nistgħu nistimulaw il-ħolqien tal-impjiegi u naċċertaw li jkun hemm koeżjoni huwa permezz ta' industrija kompetittiva u servizz ta' industrija u industrija ta' servizzi kompetittiva u koll. Aħna naħafu li l-faċilitazzjoni ta' miżuri illi huma msejsa fuq il-riformi strutturali ma importanti għalhekk il-President tal-Latvja mhix ħatkun tagħmel dak kollu li tista' sabiex timplementa pjan ta' investiment għall ewropa u l-adozzjoni tal-atti leġislattivi rispettivi aħna nkun qegħdin naħdmu attivament sabiex naċċertaw. Illi Il-Fond ta' Investiment Strateġiku Ewropew kun jista' jibda jaħdem sa' nofs l-2015. Aħna għandna kalendarju ambizjuż, ħloqna grupp ta' ħidma apposta diskussjoni ta' dan ta' din il proposta u l taqqa l-ewwel darba nhar it-tnejn li għadda. Aħna ħanserħu fuq l-appoġġ tagħkom li tama li jkun hemm kooperazzjoni tajba flimkien mal-Parlament Ewropew. Maħniċ ħan il-limitaw ruħna pero għal fond ta' investiment strategiku biss nappoġġaw il-pjan ta' investiment tal kummissjoni fil-kapitlu kollha tagħha u dan ifisser li jrid ikun hemm ukoll tħejjija għal l-ewwel lista ta' proġetti fuq livell Ewropew u noħolqu wkoll ċentru ta' konsultazzjoni għall investimenti dan ifisser regolamentazzjoni aħjar għat tip ta' l-ambjent ta' investimenti u ħanaħdmu wkoll sabiex u lejn eh, unjoni ta' suqsa kapital. Hemm bżonn nippermettu lill-Ewropa sabiex tikseb benefiċċji ta' veru mill-investimenti tagħha u biex tikseb ukoll il-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020. Fil-qasam tal-governanza ekonomika, presidenza ħatkun qed impenja ruħa sabiex tikkoordina il-xogħol fuq is-semestru Ewropew bl-aktar mod effiċjenti abbażi dejjem tal mili tal-istrateġija 2020 aħna naħsbu illi hija ħaġa tajba li l kummissjoni qed tifoka fuq l-investimenti, riformi strutturali, responsabilità fiskali wkoll fl-AGS tagħha aħna naqblu mal-tajba tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm semestru, eh, proċess ta' semestru Ewropew iktar razzjonali. Kallin. Il-proposti biex insaħħu id-diskussjoni fuq il-kalendarju ħajkun essenzjali hawnhekk aħna ħannippjanaw ninvolvu ministri mill-istati membri fid-diskussjoni dwar l-esperjenza tagħhom u mhux is-sigriet li huwa biss Parti minn rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż li qed jiġu rakkomandati għandna bżonn ta' implementazzjoni aktar effettiva u dan skont il-rekwiżiti. Il-Kommissjoni resqet 2 pack u s-6 pack Din ir-reviżjoni juru x'inhu ma l-aspetti l-aktar b'saħħithom tar-regolament ta' azzjoni attwali u fejn ma possibiltajiet ta' titjib naf li intom diġà bdejtu taħdmu fuqha din il-biċċa xogħol u aħna fil-Kunsill ukoll. Lesti illi konna skambju ta' opinjonijiet bejnietma, bejnietna fuq din il-kwistjoni u l-qoddim anki diskussjonijiet mal-Parlament. Semmejt l-Istrateġija Ewropa 2020 il-Konsil ikkonkluda illi għadna miexin fi direzzjoni tajba u il-reformi strutturali fl-Istati membri għadhom importanti ħafna li jiġu implementati mill-aktar fisa biex jistimulaw il-produttività u t-kabbir. Huwa ċar illi il-miri tagħna ta' żvilupp iridu jkunu parti mill-istrumenti u inizjattivi Ewropej, inkluż is-semestru Ewropew aħna qed nippretendu issa li l-Kummissjoni tressaq proposti aktar dettaljati matul il-Presidenza tagħna. Fuq l-Unjoni Bankarja, Ittieħdu ħafna passi importanti sena li għaddit sabiex inkisru rabta perikoluża bej il-banek u l-istati illi kienet fil-qalba tal-kriżi finanzjarja. Per eżempju, l-ECB kisbet setat supervizjoni sa' fiħdan il-mekanizmu ta', super, ta supervizjoni u wara l-Konsil u l-Parlament irnexxilhom l estu xogħol leġislattiv importanti fuq il- mekkanizmu ta' rizoluzzjoni unika u issa l-banek għandhom iktar possibilità sabiex jiffaċilitaw anki l-finanzjament ta' tkabbir. Il-priorità tagħna huwa li dan il-mekkaniżmi li ġew imnida riċentement jaħdmu sajjeb u l-Presidenza ħadd ċerta li jkun hemm implementazzjoni wkoll tal-Unjoni Bankarja u jekk ikun hemm bżonn anke jittieħdu passi ulterjuri sabiex dina tibda taħdem bisħieħ malajr għanna bżon l-Unjoni Bankarja taċċerta li kunem supervizjoni meħtieġa sabiex tinżamm stabilità finanzjarja meħtieġa għall- biex tistimula l-attività finanzjarja u biex tħares ukoll il-flus imġemmajn. Issa nixtieq jiena naħseb daqsxejn fuq ir-regolamentazzjoni ta' swieq finanzjali li hemm bżonn sabiex niffaċilitaw l-influssi ta' kreditu lejn l-ekonomija reali. Aħna ħankunu qegħdin niffaċilitaw id-diskussjoni dwar il-riformi strutturali sabiex innaqsu l-interdipendenza ta' gruppi ta' banek kbar u biex innaqsu riskju għal kontribwenti Ewropej fl-istess waqt ħankunu qegħdin naċċertaw li l-banek jibqgħu jaffinanzjaw l-attività ekonomika reali u tkabbir. Aħna determinati li niffaċilitaw li jintlaħaq ftejn politiku fuq din il-kwistjoni ma' il presidenta tagħna. Kwistjoni oħra importanti hija miżuri li jdu jittieħdu sabiex intejbu it-trasparenza u r rapportaġġ fil-transazzjoni finanzjarji fil-kas ta' sikuritajiet u s-supervizjoni u kol ta' dawn il-transazzjonijiet illi jinkludu il-shadow banking. Aħna ħanadmu sabiex neħu bima parlament fuq dawn il-regolamenti relevanti satmi il-presidenza tagħna ħankun qegħdin nifinalizza wkoll id-diskussjonijiet fuq id-direttiva tas-servizzi dwar pagamenti Eh, riveduti u dal-baqt ħankun għadin nibdew ukoll it-trialogu fuq dan il-leġizlazzjoni. Aħna determinati li nħuq ftejn politiku mal-Parlament sa tmiem il-Presidenza tagħna. Jekk aħna rridu li tassew jeġa' jkun hemm fiduċja fis-sistema finanzjarja hemm bżonn li aħna nħarsu l-integrità tas-suq finanzjarji u naċċertaw li ma jkunx hemm abbuż, nittamaw li nkun nistgħu niffinalizzaw id-diskussjonijiet magħkom ukoll fuq ir-regolament tal-benchmarks sabiex ikun hemm fiduċja ġdida fl-integrità tal-benchmarks li huma import referenza importanti għal kontratti u strumenti finanzjarji apparti minn hekk. Aħna qegħdin naħsbu li norganizzaw skambju estensiv ta' opinjonijiet sabiex u koll nkunu nistawaf u l-Unjoni tal-Suq Kapitali. Imbagħad fl-aħħar nixtieq nindirizza il-politika fiskali li rċivit tant attenzjoni mill-mezzi tax-xandir dal-aħħar. Issa, intom, forsi notat, inżajtu illi palissa dal-axar mux għat jiffoka l-politika fuq il levazjoni u l-evitar ta' taxxa, imma fuq l-evażjoni tat taxxa imma fuq l-evitar taxxa tat taxxa ġifiri tnaqqas il-pagamenti fiskali permezz ta' metodi legali f'dawn l-aħħar sitt xhur sar ħafna xogħol u ksibna ħafna affarijiet bħal pereżempju l-adozzjoni ta' direttiva riveduta tal-kooperazzjoni amministrattiva li sal-2017 2018 ifisser li ħatkun ħajkunu twafqu l-operazzjonijiet segreti, eh, bankarji segreti pratikament fl-Unjoni Ewropea. U għadin u koll nindirizzaw nuqqasijiet vojt li kunem fil-leġizlazzjoni qabel. L-emendi huma maħsuba li ġu għadha ta' tisal ġimgħa d-dieħla f'dan il-qasam, aħna qegħdin naħsbu li naħdmu wkoll fuq il-passi ta' dak li tiġa għamlet il-presidenza taljana fuq eh, roadmap għal base erosion u profit shifting. Aħna ħankomplu naħdmu fuq ix ħankunu għadin insegu fuq ix-xogħol li jagħmel il-grupp ta' ħidma tal-kodiċi ta' kondotta b'mod partikolari ħan ħanifokaw fuq tassazzjoni li tkun li ma ma ostakli li privattivi u pajzi terzi. Il-Latvija tkun qiegħda tagħti importanza partikolari lil kwistjonijiet tal-FTT u il-Presidenza ħatkun qiegħda tiffaċilita x-xogħol u kooperazzjoni bejn il-pajjiżi kif ukoll tiffaċilita dialogu bejn il-pajjiżi parteċipanti u l-pajjiżi li mhumiex parteċipanti. Iddu niżguraw li din it-taxxa tkun tista' tibda fil-fatt taħdem imma fl-istess ħin evitaw id-delokalizzazzjoni u distorzjonijiet tas-suq. Onorevoli membri, President, il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna fil-implementazzjoni dinamika tal-Aġenda Ewropea u jiena issa Nistenna bil-ħerqa li kunem kooperazzjoni tajba għalli xuwa biss flimkien li jirnexxina niddefendu l-interessi tan-nies tagħna. Nittama l-kooperazzjoni tagħna tkun waħda tajba, aħna saqet nistenna nistennew naraw ukoll kontribut minn naħa tagħkom fix-xhur li ġejjin sal-esnu wieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Thank you, Miss. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna wkoll lesti li nikkooperaw miha, grazzi għal klim tijak, grazzi għal program li samt mana li aħna nappoġġaw ukoll nagħti l-mikrofonu l koordinatur tal-PPS e, Sur Burka Balz. Grazzi ħafna, President. Eh, merba fil-komitat tana jiena tassew ħad gost nisima kissemmi ħafna suġġetti differenti u eh, peress li aħna għadna fil-bidu tal-presidenza tal-Latvja tal-Konsil jiena nishti illi tini ftit iktar informazzjoni fuq żewġ suġġetti il-Latvja fil-fat f'din l-aħħar sena daħlet fiż-żona euro u bħala rapporter fil-parlament jina naf li dan kien il-frott ta' proċess konsistenti ta' konsolidazzjoni tal-budget u li wettaqtu sensiela ta' riformi importanti. Jina nixtieq nkun naf kif tixtieq garantixi illi dawn l-inizjattivi jistaw javvanzaw Umbat. Jekk aħna rridu nsaħħu l-Fond Strateġiku għall-Investiment, kif irridu nagħmlu dan? Kif irridu eh, niżguraw li da jirnexxi fix-xhur li ġejjin u kif nistgħu niżguraw fil-fema tiegħek li l-aqwa proġetti fl-Ewropa huma dawk illi fil-fatt jispiċċaw jintażlu. Paldies par eh, jautājumiem. Boskungs. Uh... Grazzi għal dik il-mistoqsija. Kif għat inti għadna kif bdejna l-presidenza tagħna, imma fil-Latvja aħna bdejna mhux biss il-presidenza ġdida ma il gvern tagħna huwa ġdid. Aħna tlajna fil-gvern uh, f'Novembru wara li kien hemm l-elezzjonijiet dwar il-konsolidazzjoni il-riformi u l-IFST. Il-mandat għal dan il-fond huwa eh, li jiġbet iktar investiment fl-ekonomija Ewropea aħna għandna eh, il koezjoni għandna il-flus eh, x'ninvestu fix-xjenza, imma mannex bizzejet flus għal investimenti strateġiċi u dan il-font inħalaq bilan illi jattira strateġiċi. il ħol ta' dan il-fond ma jbiddilx il-patta stabilita, il-six-pack jew il-two-pack, il patta stabilita il six pack jew il two pack ġifiri il-leġislazzjoni kollha se tibqa' fis-seħ imma se joħlo opportunitajiet għall-investimenti ġodda għal pajjiż għall istati membri kollha. U mill-banda l-oħra laqqas ma jbiddel il-ħtieġa li hemm għal riformi strutturali fl-istati membri. Il-Kummissjoni offriet li tevalwa il-proġetti il proġetti li se jiġu evalwati wkoll mill-Bank Ewropew għall-investiment. Il-Bank Ewropew għall-investiment għandu ħafna esperjenza fl-evalwazzjoni tal-proġetti. Il-fattur ta' multiplikazzjoni u kollu importanti ferm u il-finanzjament jista' jkun possibbli biss għal dawk l-aġenziji li għandhom għalmenu uh, rating ta' Triple A l-imsieħeb ewlieni tagħna u l-Bank Ewropew għall-Investiment u kif għattilkom it-tnejn li għaddew kellna l-ewwel laqa tal-grupp ta' ħidma u diskussjoni politika mal-Istati Membri se niftħuha f'Marzu. bat naraw kif se nkunu nistaw nevalwaw dawn il-proġetti minar ma nitilfu proġetti tajbin imma fl-istess ħin inżommu mal-livell tal-rating ta' AAA li se jizguraw mbagħad multiplikazzjoni ta' investimenti. Grazzi. Annom tal-grupp S&D Kostas Mavridis. Grazzi, peress jiena Uh, il-kollega tal-Soċjalisti Demokratiċi illi eh, qed uh, nintervjeni nawguralkom kull suċċess fix-xogħol tagħkom għandkom l-appoġġ sħiħ tagħna. Jiena nixtieq nitkellem mod ġenerali fuq is-settur bankarju. Qed nara li fost il-prijoritajiet tal-Presidenza tal-Latvja li hemm il-fostom l-Unjoni Bankarja li din se tkun priorità għas sitxu li ġejjin. L-ewwel mistoqsija deċiżjoni reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tajjem kwistjoni importanti ħafna dwar ir-rwol ta' Trojka hawnhekk fil-Parlament Ewropew adottajna riżoluzzjoni li kienet titlob il-leġittimità demokratika ta' deċiżjonijiet li għandhom xaqsmu mal kwistjonijiet deċiżjonijiet kollha fuq kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji x'taħseb inti fuq dan peress li aħna kenna l-esperjenza arsa ħafna anzi traġika f'Ċipru fl-2013 fejn il-Bank Ċentrali Ewropew kellu jidħol bħala land of last resort u talab il-leġittimità għal violazzjoni tas sistema bankarja. Sadinja xi ħaġa li Eh, tissemma fuq livell teoretiku imma fuq livell eh, prattiku xiġri meta id-depositi bankarji mhumiex garantiti mill-Bank Ċentrali Ewropew imma l-Istat membru waħdu irid garantijom. Stat li jrid jiggarantixxi id-depositi kollha eh, x'ispejjeż se jkollu. Dik hija inugwaljanza sfaċċata għalhekk aħna ridna li jkun hemm sistema waħda fuq id-depożiti bankarji. Kieku dan il kiku nistaw forsi innaqsu il-riskju li da kollu jirrapprezenta. Forsi it-tweġiba li sentik se tkun iktar wiesa u mhux se nilimitaru ħibis għal l-Unjoni Bankarja. Iva din hija waħda mill-prioritajiet tagħna u kifat is-sena li għaddiet ittieħdu passi importanti sabiex titwaqqaf l-Unjoni Bankarja. Nar l-erba ta' Novembru il-Bank Ċentrali Ewropew ħa fidejh is-setat sħaħ ta' supervizjoni fil-mekkanizmu wahdini ta' supervizjoni wara evalwazzjoni ġenerali li kien prerequisit għal dan il-pass. U ġew evalwati l-indikaturi u ħafna banek ġew mitluba illi saħħu il-proporzjon tal-kapital tagħhom li fisser issa illi il-banek issa jistaw jagħtu kreditu u jifinanzjaw attività ekonomika. Fl-istess ħin il-mekanizmu waħdini ta' supervizjoni ma jistax eh, jibqa' kif inhu irridu intejbuh. U irridu naħdmu iktar sabiex nsaħħu il-kooperazzjoni bejn il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Banek Ċentrali Nazzjonali u l-Autorità għas supervizjoni Bankarja. Sabiex nkunu nistaw nevalwaw aħjar il-modelli operattivi bankarji. bekk nistaw nevitaw illi tirrepeti ruħa il-situazzjoni illi ġrat fi f'ċipru. Aħna ħerqana li nikkoperaw ma dawk kollha involuti. Maċċejn fuq it-trojka. Tātad e, jautājumā par e, šo trojku mums ir nepieciešams sagaidīt. Dvari trojkā Rīdu nistennew ir raport tā lērba erba presidenti li qed jitfassal bħalissa mbagħad bazi bażi ta' dak ir-rapport l-istati membri jiddeċiedu fuq il-passi li jittieħdu. Thank you. Next speaker. Grazzi. Għannom tal-grupp tal-ICR Is-Sur Luke. President, zunächst herzlich willkommen im Sir President, nil-għawka unek fil-Komitat tal-Ikon, l għannet xtaqt insaqsik fil-wol tijak. Eh, Xini il-razzjoni tal-Komissjon għal razzjoni tijak għal dak li għalet il-Komissjoni fil-rigward tal-pat ta' tkabbir u l-izvilupu Aħna bħalissa li hemm problemi ma' Franza u ma' u bl-Italja. Fil-gwar ta' Franza jidher li hemm problema fil-mod ta' kif qed jitrattaw id-deficit u anka l-investiment. Situazzjoni tal-Italja pjuttost simili ma nafx kan u l-miri tal-2015 u minn din il-komunikazzjoni għat joħroġ li il-refirgwart ta' Franza ser taddi minn riformi ta' struttura li eh, l-Italja ikun hemm forsi aġġustament anke fir-rigward ta' rati ta' tkabbir sabiex jaddattaw is-sitwazzjoni tagħhom, inti kif tinterpreta din il-flessibilità mingħata tal-Kommissjoni? Mistaqsi oħra minna ħatijaj bħala Ministru tal-Finanzi issa. Samil mill-2008-2009 il-Latvija dejjem eh, aġiċiet kif suppost avolja sabiex laħaq ma dak li kien impost fuqa poġġet anka pis fuq il-popolazzjoni tagħha anka fil-gor ta' deficit sabiex jinżam taħt it-3 fil-mija għalhekk bħala rappreżentant ta' tmexxija tal-Latvja inti kif tista' tiġġustifika il-deċiżjonijiet tal-gvern tagħkom u anka il-miżuri li kellkom tieħdu fuq il- poplu tagħkom għal fatt li donu l-Unjoni Ewropea titratta eh, lil pajjiżi l-kbar mod u l-pajjiżi żgħar mod ieħor. Runājot par pirmo sadaļu kā ECOFIN. Biex inwieġeb l-ewwel mistoqsija tiegħek u dana issa fil-niħu se ir-rwol ta' President tal-ECOFIN jiena naqbel u nappoġġa il-komunikazzjoni il tal-Kommissjoni li għanna nużaw il-flessibilità provduta mill-patta stabilità u tkabbir u anki il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku ma mhux se jkollu impatt fuq il-patt ta' stabilità u tkabbir. din il-komunikazzjoni tagħmilha aktar ċara għall-istati membri il-Kummissjoni kif beħsieba tevalwa l-indikaturi rispettivi u din l-evalwazzjoni hija il-prerogattiva tal-Kummissjoni Ewropea il-Kunsill ma jistax jidħol jew jinvolvi ruħu f'dan il-proċess ta' evalwazzjoni. Aħna se jkollna diskussjonijiet mal-Kummissjoni, se naraw xfieħ ir-rapport, naraw x'konsegwenzi ġab miegħu. Mbagħad nistennew li l-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni tagħha tas-sitwazzjoni naraw x'jaħsbu il-Ministri, naraw x'jaħsbu dwar dawn l-iżviluppi. U waħda mill-possibilitajiet kienet ukoll illi innemendaw il-leġislazzjoni attwali. Aħna kontenti li il-Kummissjoni se tuża il-flessibilità minar ma tagħmel ebda bidla fil-leġislazzjoni. il-komunikazzjoni tajt b'mod li il-patta stabilità u tkabbir u disciplina fiskali għadhom validi, il-riformi strutturali irridu ikomplu. Mbagħad fuq it-tieni mistoqsija dwar l-standards doppji u l-pisiet finanzjarji. Jina ma naħsibx li il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni edha toħloq xi standards doppji u ir-rekwiżiti għal flessibilità se jkunu indaqs għal kull pajjiż. Grazzi. Kienet baqa li ħin le? Le, le. Le, għalaq il-ħin kienu eżatt 5 minuti u sekonda fuqhom. Għal il-koordinatur tal-Alde, Silvi Gular. Lodwa tajba, Sur Ministru, u grazzi tal-li ġejt eh, titkellem maħna, mistoqsija ġenerali, inti għamiltinna prezentazzjoni sabiħa ħafna, fakkartna Eh, u semmejt il-klim, eh, importanti strategija tal-Lisbona, stabilità, ecc. Minti mandekx l-impressjoni li aħna f f'sitwazzjoni ħafna iktar serja kif qalu l-kollegi hemm stati membri li mhux qed jirrispettaw l-impenji tagħhom għal disċiplina budġetarja, hemm rata tal qat fil-parti taż-żona eh, tal-euro li hija għolja ħafna, Iva saru zbalji fuq livell nazzjonali imma qed nara attakki wkoll fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali. Inti taħseb li nistgħu nkomplu ngħixu flimkien f'dan il-mod mhix kwistjoni ekonomika, imma ma taħsibx illi bħala president tal-Ekofin inti titfakkar lil kulħadd mingħajr ebda ombra ta' dubju fl-impenji li ħadu u l-ewwel fosthom illi jaqsmu munita komuni u għalhekk hemm bżonn illi kulħadd jieqaf jesprimi ruħu b'mod individwali u biss iċ-ċittadini tiegħu li jkollna numru Taljan għall-Italja, wieħed għall-Franza, eh, ma nafx x'inhu eh, dak tal-Latvja għax ma nafux bizziet il-pajis tijak. Naħseb illi l-kollegi tijak tista titlobhom u tfakkarhom illi jiġu lura għal dan il-konċett komuni. Inutli li noqodu noħorġu fil-toroq f'Pariġi jekk kumbatta meta niġu għassijunno kulħadd jerġa' lura fir-rokna tiegħu. Kā es jau minēju savā uzrunā, tad tiešām. Kif diġa Għad fil-diskors tijaj, is-situazzjoni miex waħda faċli. Is-situazzjoni ekonomika hija waħda pjuttost komplikata. Imma is-situazzjoni li qegħdin fija hija eh, riżultat tal-kriżi finanzjarja u ekonomika tal-2008-2009 u maħniex waħedna f'dan ir-rigward Kif se noħorġu minna din is-sitwazzjoni? il latvija u kol kella tapplika dis finanzjarja, kena u kol in-wet u riformi strutturali u ħafna flus ġew injettati fl-investiment waqt il-perjodu tal-krizi dan il-finanzjament il ġie mill-fondi strutturali. Imma il-kriżijiet aħna ma nistawx nelbuhom permezz ta' strument wieħed biss jew id-disciplina fiskali jew ir-riformi strutturali, hemm bżonn ukoll tal-investiment. U għal ħafna stati membri il-fondi ta' koeżjoni huma għad-dispożizzjoni tagħhom u il-proposta tal-Kommissjoni li kella l appoċu kol tal-Kunsill. Dawn il-font għall-investiment strutturali se joħloq finanzjament għall-investiment għall-istati membri kollha. Dan il-font se jkun disponibli għall-istati membri kollha U dinja waħda mit-tweġibiet, dinja waħda mis-soluzzjonijiet il-Kunsill ECOFIN huwa deċiż li se jadotta leġislazzjoni meħtieġa sa Marzu ta' din is-sena u aħna diġà diskutejna mal-President tal-Komitat biex immedjatament wara li jiġi eh, adottat, tiġi adottata din il-liġi nibdew triologu. Jena konvint illi dan il-pjan ta' investiment se jkun waħda mis-soluzzjonijiet biex aħna xinna naqsu l-qat niffaċilitaw it-kabbir u dan il-pjan ta' investiment mux se jnaqqas l-importanza ta' mezzi oħrajn biex aħna nwaslu tkabbir u e, innaqsu d-dejn sovran, hemm bżonn ta' disċiplina e, fiskali u e, riformi strutturali. Grazzi ħafna għannom tal-gwe Miguel Viegas. Grazzi ħafna. Jiena se nibda billi nikritika xiri xie affarijiet li għadhom kif intqalu. Jekk aħna fil-Parlament Ewropew nikkritikaw il-gvernijiet għaliex ma jagħmlux xi ħaġa partikolari, il-problema hi li aħna naraw ir-realtà f'pajjiżi illi hija oġġettiva. Eh, bil-rata tal-qad, diffikultajiet eh, biex wieħed jikseb l-investimenti. U allura bil-mod kif qed nitkellmu hawnhekk dawn il-pajjiżi jistgħu jkunu tajbin jew ħsiena il-Latvja hija eh, pajjiż biex ngħidu hekk mixa fit-triq it-tajba naqset il-salarji bi 30 fil-mija u ħadet ħafna miżuri oħrajn. Rajna il-tna il Miżuri ta' flessibilità huma parti jew sinjal li juruna li hemm bżonn li aħna namlu xi ħaġa. Mhux sempliċement illi aħna insegwu ċerti politiki li l-effetti tagħhom il-koll nafuhom. Għalija huwa diffiċli illi nara għalfejn qegħdin nġibu ruħna b'tali mod ma' pajjiżi li għandhom deficit eċċessiv. Fil-Portugal hemm bżonn li ninvestu iktar għaliex l-investiment huwa taħt il-livell mixtieq. Għalhekk naħseb illi eh, se jkun taġit għal Portugal li kunem aktar investiment. Ma sfortunatament dawk il-pajjiżi illi għandhom deficit eċessiv huma esklużi minn ċerti miżuri, għalhekk naħseb illi rridu nestendu l-possibilità għalihom ukoll meta aħna nħarsu lejn id-dejn ukoll. Kien hemm konferenza Ewropea fuq id-dejn pubbliku preferenza partikolari għas sitwazzjoni Griega. U se kienem xi esperti kienem Ġermanis illi kien qed jgħid li tista' tiġi organizzata konferenza ta' kredituri u debituri għaliex hemm ċerti pajjiżi li qatt mhux se jnexxilhom ħarsu lura d-dejn tagħhom. X'taħseb int dwar dan? Eh, Gulart Kungspar eh, jagħtam eh, pinkart iżgribu nopri. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel nett xtaqt nikkorreġi xi ftit uh, korrezzjonijiet eh, il-rata tal-qatija taħt l-10% u l-livell baqa l-istess eh, għal dawn l-aħħar sentej anka waqt il-kriżi. U waqt il-kriżi il-rata eh, ta' qatt kienet taħt l-20%. Id-disciplina fiskali u l-impatt ta' tkabbir l stabilta' Jekk sen qablu s-sitwazzjoni tal-2008 u 2009 ma' issa, fil latvija il-pass li kena nieħdu intlaqaw bi kritika ħarxa fil latvija ma kannix ma bin nqablu roħna. Messa qed naraw li tkabbir u l-iżvilupp tagħna kienu għed pozittif ħafna. Ma ninsabux xi sitwazzjoni speċjali, aħna wkoll kellna problema bil qat il qat fost iż-żgħażagħ, il-ċaqliq tal-persuni, anka ħafna nies li titilqu il ladvja però l-ekonomija qed ilha tikber brata maġla anka wara l-kriżi U aħna satħanna u koll fil-Eurozone eh, u l-possibiltajiet li għankat ingawdu minnom grazzi għal eh, fondi ta' koezjoni li sar for 70% tal-investimenti eh, tagħna ġbidna lejna wkoll investimenti privat. Ġajna ksibna il- fiduċja ta' settur ta' negozju fil-gvern għat jirġaw jibdaw jinvestu. Kieku biss għadna nħarsu li id-dejn tila u namlu eh, tibdil eh, minna l-ebda struttura konna nisbitxaw ner uktar l-isfel. Sur Annemans. Missur Annemans. Um, sorry, uh, thank you, voorzitter. Men vraag aan het lid... Grazie ħafna, Sur President. Eh, mistoqsija lill presidenza Latvjana ġimali għaddiet Anzi, il-biraħ smajt li l-President tal-Afko rrit eh, li jibde l-situazzjoni għalli intom għet imiraw li tkunu ma ta' fuq net u eh, kolħat ija tigawdi mill-flessibilta, pero ma naħsibx li dan huwa verament il-kas mod partikolari għal dawk illi ma ġabux ruħom kif suppost. Smajna fuq it-trojka, weġibtna bi ħafna u fissa me prezidenza xaqt nkun nafser tamlu fix-xhur li ġejjin għaliex għada se nqajmu din l-istess kwistjoni ma' sur Draghi. Ehm, ser niddiskutu l-argument eh, il-suġġett tal-ħlas eh, tad-dejn tal-statali. Jekk nitkellmu fuq uh, pajjiż żgħir uh, fil-vant tal-Ewropa li rnexxielu uh, jagħmel ċertu tibdil u anke wassal għal ċertu frankar ta' spess minn ħadd jew naħseb illi wasal il-moment li nibdlu l-approċ tagħna. Inti qed titkellem fuq flessibilità u qed tgħid anke b'mod sabiħ lill-Kummissjoni għed tajt li forsi ma nix nipoġġu ħafna pressjoni fuq il-Presidenza tagħkom, jew forsi qed ninterpreta ħażin minn naħa tiegħi. Eh, tātad eh, tas eh, vērtējums, ko jūs devāt, ir. L-evaluazzjoni tiegħek kienet eh, pjuttost waħda ta' kritika. Ma dawn huma ir-regoli U l-unika kontribut ta' l-Ecofin fil-gwar ta' flessibilta hija li jorganizza diskussjonijiet dwar il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u li iwassal eh, l-opinjoni tal-Ministru tal-Finanzi fuq din il-kwistjoni imma dwar dak li qed tajt qed tipproponi l-Kommissjoni li għandna nagħmlu jew dak li mhux tirrakkomanda li nagħmlu. id-diskussjoni ta' dokumenti mill-nista' nifhem il-President għandha mandat u xolna huwa li nisimgħu l-opinjoni tal-Istati membri u naħdom in konsiderazzjoni aħna fil-Presidenza tagħna hekk se nkun qed nagħmlu. U ma nistax imbassar minn issa li ma opinjoni tser nisimgħu minn tal-Istati membri, però il-Ministru tal ministru tal-Finanzi tal-Latvija nemmen illi irridu nkomplu fit-triq ta' disċiplina finanzjarja u l-ristrutturar finanzjarju. U aħna nilqaw il-komunikazzjoni tal komissjoni dwar il-flessibilta għaliex tati ħafna iktar ċarezza fuq l-interpretazzjoni aħna tkellimna ma' prezentanti tal-Kommissjoni, mhux qed jippruvaw jibdlu l-istabilta li jipprovdi il-patt ta' tkabiru u żvilupp. il kommissjoni ma proponieċ tibdil għal dan il-patt, jekk għana se nitkellmu fuq il-prioritajiet. Xtaqt ngħid li waħda mill-prioritajiet tagħna hija li insaħħu is-suq estern, is-suq intern, il-suq uh, diġitali huwa importanti ħafna, għall-Latvja huwa importanti ħafna. Anka il-fat li nsostnu ċertu livelli tal-servizz tal-internet u importanti li l-kumpaniji kollhom suq waħdieni f'dan il-qasam suq waħdin ta' komunikazzjoni u din hija waħda mill-prioritajiet tagħna. And now Christiani Karins. Mr. sur Karins. Grazzi ħafna. Sur President, ħan nitkellem bil-Latvjan, ġifri żommu l-headphones f'udnejkom. Sur Ministru, illum inti il-Ministru tal-Finanzi tal-Latvja. u konta prezidi il-Komitat tal-Budget u t-Taxxa fil-Parlament tal-Latvja taħt it-tmexxija ta' Sur Dambrovskis. Żgur li inti kompetenti f'dawn is-suġġetti li qed taħdem fuqhom hawnhekk hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Kultant ikollna sitwazzjoni kemm xejn stramba ikonna ċerta diskussjonijiet uh, ta' estremizmu, ta' fissazzjoni fej għan wieħed li jrid twaqqaf l-investimenti u li li jrid ikompli sostni ċertu tip ta' investimenti, jiġifieri wieħed li jażel bej odda li tejna nkunu raġunevoli oħrajn li odda li tejn l-investiment. Naħseb ċertu kollegi interpretaw il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni Ek kif għadna hekk bħalli ħaniftħu l-bibin beraħu nibdew nerġgħu nofqu bla-doċ. Naħseb illi tajjeb illi nġibu dawn iż-żewġ approċċi flimkien u x'għandu jkun il-metodu jekk aħna verament irridu u xi ħaġa. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Iva, naħseb illi iż-żewġ għanijiet jistgħu marru flimkien jimxu jitfit. U bħala President tal-Komitat tal-Budget fil-Parlament tal-Latvija, kont anka zort il-Komitat tal-Budget fil-Parlament Ewropew u għet illi nistaw eh, l-austerità u d-disciplina nżawġuwa ma l-investiment. Naħseb illi dawn iż-żewġ elementi jistaw jimxu jitfit. Nista' ngħid illi aħna konna applikajna miżuri ta' austerità minna riformi ta' struttura fuq naħal waħda imma permettejna wkoll li nużaw ċertu risorsi sabiex isir l-investiment, nsaħu l-finanzi, kun hemm anka eh, investimenti fil-gwar ta' fondi ta' kozjoni. L-investimenti f'dan il-perjodu zdidu. Mhux naqsu. Aħna kena dan il-periodu ta' supervizjoni, kena fond eh, monetarju ta' tal-Unjoni Ewropea. U li finanzjar kollu li kien disponibli għalina id-dirġejni għal kofinanzjament ta' fondi ta' koezjoni u fondi għal proġetti u dan permettinna illi naqtaw e, id-dejn tagħna mal-IMF sentej qabel ma kien ippjanat li nagħmlu dan. Aħna stimulajna tkabbir u anka livell tal-qat beda jonqos minnaħa l-waħda forsi ma deriċ loġika għaliex naqqasna l-istaff amministrattiv b'20% imma minnaħa l-oħra l-investimenti bdew jizdiedu u għal tlet snin konna l-iktar eh, ekonomija li bdiet tikber b'mod maġġel fl-Unjoni Ewropea wara dawn ir-riformi. Anka skont il-riżultati tal-2014 ħareġ li aħna l-ikbar, aħna l-iktar ekonomija li tikber mod maġġel fil-żona euro u jidher li ser jkun il-każ ukoll għal-2015 għalhekk verament nemmen il-riformi strutturali eh, fl-investiment u anka il-tfaddin m'għandhomx imorru kontra xulxin. Għandhom ikunu parti mill-istess pakkett. dal-kofinanzjament tifisser illi aħna rnexxinna nifrankaw ċertu flejjes Nafqu. inqasu għalhekk innaqsu l isbilanċ budgetarju. il kelli ma' jmiss is-Sinjura Nina Gill. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi eh, tal dak li tippreżentanna. Fuq il-pjan ta' investiment, inti semmejt li kellek diskussjonijiet politiċi ma l-Istati Membri, naħseb li huwa importanti ħafna li jkun hemm flessibilità fiħdan l-Istati Membri sabiex huma ipoġġu il-flus fil-fond ta' investiment li għandu bżonn jiġi kompensat permezz tal-Baġit Nazzjonali dan huwa importanti li jeżisti li jkun hemm. Fuq il-fondi ta' proġetti inti kont għettajt li sertifikaw biss fuq il-rating ta' AAA. Naseb ta' min tħarsu lej proġetti illi forsi ma jnexxilhomx uh, jingħataw finanzjament mill-bank. Naħseb jekk tagħmlu dan iġibu valur miżjud anke fuq livell Ewropew. Bħala rapporter fuq l-MMF jiena daqsxejn diżappuntata ma smajtekx eh, semmi dan il-fajl bħala waħda mill prioritajiet tagħkom. Din il-proposta ilha qudiemna minn Settembru tal-2013 u l-Presidenza Taljana għamlet sforzi kbar sabiex timla il-vojt bej il-pozizjonijiet differenti fil-Konsil. Il-Komitat ikon se jivvota fuq dan fit-23 ta' frar. Jina naħseb li din hija għodda utli ta' investiment li tista' tintuża anka fil-Unjoni tal-Swiq Kapitali għalhekk nixtieq taċċertana illi dan il-fajl ser jingħata priorità anka taħt il-Presidenza tagħkom u anka minħabba il-pozizjonijiet varji li jeżistu, nasib li responsabilta minnaħa tagħkom illi ssibu bil bej l-istati membru anka tibdew il-negozjati mal-parlament. Punt finali tal-aħħar. Nasib, watajab li konna elementa ta' stazzjoni ġusta mod partikolari reazzjoni tajba kolli rajna minna tal-multi nazjonali, il komissar Muscoviti għal il għamma referenza għal rapporti fir-rigward ta', situazzjonijiet individwali ta' kumpaniji. Smajna kol dwar il-blacklist rigward ta', ta tax havens. Ma nafx xini il-pozizjoni ta'kom dwar dan kollu minnaħa ta' prezidenza ta'kom. Paldies. Ġils eh, Kunz, jūs eh, skarāt eh, ļoti nozīmīgi. Grazie għafna, signora Ġil. Iva, inti semmejt kustjoni verament importanti. Ja importanti u kolla Latvija, ġifiri it-tassazzjoni. Il-dossier ta' taxxa huwa wieħed wiesa mens u nistanajt li il d ser tkun qed tappoġġa dawn il-files la darba jkun possibbli li tagħmel dawn għaliex dan għaliex huma vasti immens, imma aħna determinati li nagħmlu hekk għaliex mill-esperjenza tal-limna illi anka sa mill-bidunet tal-kriżi aħna Eh, konna affaċċati b'xedew ekonomija, evażjoni tat-taxxa u dawn l-aħħar snin sar ħafna tibdil fil-leġislazzjoni tal-pajjiż tagħna sabiex neliminaw dawn it-tip ta' fenomeni aħna tajna ħafna għodda lill-amministrazzjoni tat-taxxa sabiex tkun tista' tiġġieled l-evażjoni fiskali. Aħna adattajna il-leġizlazzjoni ta' zero dikjerazzjoni kien impossibbli illi li kienet impossibbli li tiġi approvata f'20 sena imma se ġiet adottata u din hija importanti ħafna sabiex wieħed jiġġieled eh, din it-tip ta' dan it-tip ta' rejat u l-evażjoni tat-taxxa. Smajna wkoll illi li jagħmluha possibbli li wieħed jaraf eh, diskrepanzi bejn hul uffiċjali u il-mod ta' kif wieħed jgħix kemm jonfoq. Naħseb illi il-dossier ta' tassazzjoni hija waħda mill-prioritajiet tagħna u ser namlu minn kolla sabiex nejnu jimxi il-qoddim dan il-qasam. Ma nistax nagħmel referenza għal xi file speċifiku minn dawn il-files kollha però la darba jkunu lesti eh, nagħmel dan. Jien għamilt mistoqsija fuq l-MMF su hija importanti ħafna lija. Naħseb jien ukoll li din hija kwistjoni importanti il-money market funds. Għanna ta' minn ringrazzjaw l-Presidenza Taljana illi ħadmet verament bisħieħ fuq din il-kwistjoni provat uh, teleb ċertu kontradizzjoni imma xorta tem dan l-element jippersisti u ma konniex pożizzjoni illi insibu pożizzjoni komuni fuq dan. Aħna staqsejna tlabna l kummissjoni sabiex toħroġ eh, b'soluzzjoni, tipproponi b'soluzzjonijiet għal dawn il-kwistjonijiet kontradittorji u la darba dawn il-proposti jaslunna minna tal-Kommissjoni aħna ser nippruvaw meċċu kemm jista' jkun il-qoddim eh, sabiex insibu ftejjin mal istati membri. Imma dawn il-kontradizzjonijiet sfortunatament musser nkunu nistgħu nelbuha mingħajr proposta ġdida min-naħa tal-Kummissjoni. Huwa għalhekk importanti illi nsibu nġibu anka l-evalwazzjoni tagħna fil-rigward tal-evalwazzjoni ta' impatt. Grazzi, ma l-Parlament wasal sabiex jivvota u palma anka edna fil-laqa bilaterali tagħna aħna minna tal-Parlament qed nistennew li tnieda trialogu anka baż tal-pożizzjoni tal-Parlament u nitamaw li jkun ikluza wkoll koll approċ tal-Kunsill. Ningrazzjak tal-kontribut minna ħatakom sabiex nifanalizzaw dan ix-xogħol qabel it-tmim ta' dan is-semestru li xi ta' priorità għalina. Kellim għalimis. Ljem predsjedavajući. dobrodošli su želi ministru i predsjedniku Ekofina. E, Jena nishtiq nil il-Ministru, President tal-Ekofin, għandi xi sjećen xinsaqsi. Dwar il-Frank Svizzeru u il-problema ta' dejn eċessif ta' l-individwi li għadem jizdiet li sibu ruħom uh, eh, situazzjoni ta' jasar għal dan id-dejn. X'miżuri Eh, jistaw jittieħdu jew dak li proponit il-Konsilja bes jkun tagħmlu xi ħaġa bħala Konsilli. Tieni mistoqsija għandha x'taqsam mal-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku li jorbot ukoll mal-politika ta' koeżjoni u din il-politika l-ġdida għall-investiment biex insejħilek. Xin tom biħsibkom tamlu biex tevitaw li kunem irdoppjar ta' xol bejn politika ta' kozjoni u l-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku? sabiex dan il-Fond Ewropew il-ġdid jikkomplementa u ma jkunx sostitut għal Fond Ewropew. Grazzi. Tātad eh, jautājumā par. Eh, Grazzi ħafna mistoqsijiet tiegħek. Mela biex nwieġeb dwar il-Frank Svizzeru. U dwar is-self. Kwistjoni serja mens din. Ħasra illi l-affarijiet ġraw kif ġraw, imma aħna qegħdin nippjanaw xi tip ta' mekkaniżmu dan kollu jitħallsu mill-kontribwenti Ewropej u il-Parlament ta' qabel kien mexa fid-direzzjoni opposta. permess ta' leġislazzjoni fuq l-Unjoni Balkanja din hija direzzjoni kompletament differenti. L-Ewropa ddeċidiet illi aħna maħniex salvaw li dawk illi jaħdmu fis-sistema finanzjarja. Il-banek iridu jsalvaw lilhom infushom. Permess tal-bejlin tal-investituri kbar, l-Ewropa writ xandu xitri għandu jaqbad is-suq finanzjarju. Kull persuna hija responsabbli għal kreditu u kull istituzzjoni hija responsabbli istess għal krediti tagħha. mhux sew li inti jkollok metodu għal subseni ta' kreditu metodu ieħor għall individwi Jiena Ministeru tal-Finanzi, Ministru tal-Finanzi, immaġna situazzjoni. Fejn? Kollok nis Latvjani li jiġu qoddimi u jgħidu li ara aħna kellna depożiti fil-rubles Russi għaliex kellna 12% interessi fuq daw id-depositi. Immissa għandhom kriżi fir-Russja u inti bħala Ministru tal-Finanzi se tagħmel allura biex is-salvani. Jien naħdu ħada nista' ta' ngħidilhom, ngħidilhom li kontribwenti oħra ma mhux responsabbli mill-għażliet u deċiżjonijiet liberi li għamilt inti, ċoħe li tiddepożita l-flus tiegħek tinvestijom fil-rubles russi, dan ifisser li għanna musa intervjenu għalix eh, dawn il-mekkanizmi ta' kumpens imorru kontra id deċizjoniet tal-Parlament ta' qabel. Fil-rigward tal-Unjoni Bankarja. Il-banek issa jridu jgħinu li l-om per permezz ta' kustjoni tal-bejlin. Emmek biss mbagħad jista' jintuża wara biss jista' jintuża l-mekanizmu ta' stabilizzazzjoni jew jintervjeni li sebi. Aħna ma nistgħux nagħtu xejn iktar minn hekk lill individwi għaliex dawn huma l-flus tal-kontribwenti. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr äh, Minister äh, Reyes, zuerst ein... Grazie ħafna, La għannet xaqt nibda kompliment. Għawnek għandi dossier li se nipprezenta ġifiri l-istruttura tal-banek li äh, għatina ta' priorità ħafna dinamika minna tal-prezidenza ta'kom u grazie ħafna ta' ta' dan ġifiri għalix eh, moħna mistri li ser kunem eh, diskussjoniet li anka jinkludu l-konsil taħt il-prezidenza taħkom fuq dan id-dossier. Issa l-mistaqsija tijaj. Dawn laħar sitxur rajna firta kbira bej eh, l-inflazzjoni tal-Eurozone mill-target ta' taħt 2% tal-inflazzjoni ġifiri il-suq finanzjarju mux għet jitlaq mill-punt illi dak li intom qed tippromovu bħala riforma strutturali u riforma importanti e, jagħmluha bħala l-bażi li fuqha jaħdmu għaliex mhux qed jagħtu każ laqas mill-lat politika. Il-President Draghi Jackson Hall qal illi musar ikun f'pożizzjoni illi iħaddem dan it-tip ta' strument sabiex jevita mill ikun hemm kriżi Ewropea. Kif ser tagħmlu fil-Presidenza tagħkom? Eh, kif tistgħu tevalwaw din is-sitwazzjoni issa li għaddew sitt xhur u għandkom il-Presidenza fidejkom sabiex issir xi ħaġa anke wara dik l-istqarja tal-ICB, ġifieri Eh, xista eh, jgħin pala miżura pala għodda eh, addizzjonali sabiex nsaħħu dawn il-fondi ta' investiment ħalli nerġaw naraw li ninsan garantixxu il-tkabbir. Paldies par jautājumu. Un... tā tal-mistoqsija tiegħek l-għanet fuq il-Bank Ċentrali Ewropew u il-miżuri ta' inflazzjoni u deflazzjoni. Il-prevenzjoni ta' riskju ta' inflazzjoni Baxxejja prerogativa tal-ECB skont il-mandat tiegħu għaliex l-Istati membri m'għandhomx strument differenti għad disponibilità tagħhom. Jiena konvinta li li tibi ħad kompli taħdem flimkien ma' fiħdan il-mandat tagħha. U m'hemmx għalfejn ninkwetaw. Progress rapidu lejn l-Unjoni Bankarja ħatejn sabiex iż-żona euro tirkupra. Kom ukoll l-eżempju l l-Advjan. U anki dan iħodna l-ura l-mistoqsija ta' Sur Karinġ dawn il-miżuri kollha jridu jimxu 8 feet L-indipendenza tal-Bank Ċentrali tal-Latvija kienet ħaġa kruċjali sabiex tinelep il-kriżi fil-Latvija. Għalhekk nemmen li aħna rridu nħajsu l-indipendenza tal-Bank Ċentrali. Il-Latvija wkoll kellha xi tentattivi biex tnaqqas l-indipendenza tal-Bank Ċentrali ma raġuni il raġuni ma fiex forza ġifiri l-affarijiet saru kif suppost situazzjoni ta' li sibi li għatna raw s-sajja wahda simili. l esperienza ta' qabel u rritna li li sibi għamlet s sew sissa. Ich wollte nur einmal, äh, ich wollte nur kurz quick, nachfragen. 20 seconds. Yes, of course. Um, um, uh, uh, ich wollte nur kurz... Xtaqt biss nerġa' nistaqsi, inti tal-opinjoni illi dawn il-limiti ta' 0% għal fuq l-interess jistaw jgħinu sabiex l-inflazzjoni verament tinżal taħt 2%? Eh, es domāju, ka eh, tas eh, patreizējā situācijā risku nerada. Un arī jūs tālāk. Jena naħseb illi fis situazzjoni kif Un u anke mistoqsijiet jak dwar il-possibilità sabiex jerġa' jkun hemm kabbir. L-istrument bażiku għal dan is-semestru huwa l-Fond ta' Investiment Strateġiku Ewropew li ħaj permetti li jkun hemm finanzjament mill-ġdid fl-ekonomija reali. Thank you. Grazzi. Għanna zewġ talbi tal-KGDI. Namlu għan fl-imkien l-ewwel is Grazzi. Fuq il-pjan Juncker. Jista' joġobna jista' ma joġobniex, imma dana ħa jiġi approvat matul il-President Latvjana. U jfisser li aħna ħankunu responsabbli mis-suċċess u l-falliment tiegħu. Il-mistoqsija hi kif inija nfassla sa sistema ta' dan il-pjan Juncker. ħafna mill-proġetti ma tibżawx li ħajġu implementati fil-Europa tal-Punent u mux f'dawk il-pajzi tal-periferija. Forsi allura wieħed ma jispiċa ma jinvestix għal fċertu proġetti illi huma iktar importanti f'termini ġeopolitiċi is-sur Soru. Grazzi President. Il-biraħ smajt il-President Obama jitkellem dwar l-Istat tal-Unjoni u kienet jitkellem fuq dil kriżi li bdiet fl-2008 fl-Istati Uniti u nfirxet lejn l-Ewropa u kienet jitkellem fl-modi u għer tal-jom l-Amerikani għalu li jissa l-pajjiż reġa fuq livell ta' xogħol iktar għoli minn dawn l-aħħar 25 sena u qed iħares fiduċa kbira lejn il-ġejjieni. Mentri aħna hawn Għadna għedin għaw niddiskutu u forsi Nargumentaw ukoll bejnietna, bej pajjiż u bej ieħor nippruvaw kultant isna nidru l-iktar bravi, mentri meta wieħed bat jara tassew ma l-affarijiet ma jkunx minnu. L-Istati Uniti ħarġu qabilna mill-kriżi għax jitkellmu dwar uh, politika monetarja waħda ma jqodux jitkellmu fuq stati u ieħor għandhom politika fiskali waħda ħarsu lejn ir-riforma ma mingħajr ma ineħħu il-fondi mill-edukazzjoni mingħajr ma jżidu l-esklużjoni soċjali u jieħdu l-flus mill-but tan-nies u l-klassi medja naħseb li da semestru hemm bżonn issir xi ħaġa sabiex inżidu ix-xew għall-Ewropa aktar maquda għaliex qed nibqgħu sejrin hekk nibża li ma tantx ħanaslu l-bot. Tātad eh, šie divi Grazzi għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet. Fil-fatt jarbsu ma' xulxin ukoll u għalhekk it-tweġiba tiegħi ħatkun waħda f'waqta. L-Istati Uniti il-livell ta' nugwaljenza fl-Istati Uniti huwa ħafna iktar għoli milli fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Vera, mhux faċli wieħed jaqbel naqblu bejnietna aħna, imma Dan huwa l-unika żmien fl-istorja tad-dinja fejn l-Ewropa ma kienx qiegħda tiġilet il-gwerer bejnieta. Mhux faċli kulħadd jaqbel bejn imma għall-inqas maħniex qegħdin nisparaw il-xulxin. Fuq il-pjan ta' investiment u dak li qal is-Sur Zila. Le, Ma naħsibx li hemm dar riskju. Għaliex importanti illi il-pajjiżi l-ġodda konek 80% tal-fondi ta' koezjoni fil-fat għadin jgħaddu għal pajiz il-ġodda. U daw kienu bezzana li l-envelop ta' koezjoni ħa jonqos, imma fil-fat ma ġara xek. Nista' ngħid jiena u l-koeżjoni għadem hemmhekk għall-istati membri sabiex jużaw. U apparti minn hekk l-iżvilupp uniformi bilanċjat tal-Unjoni Ewropea ovvjament huwa importanti, ovvjament proġetti kbar f'pajjiżi kbar dejjem ħajkunu hemm imma hemm ukoll proġetti kbar f'pajjiżi żgħar ngħidu aħna nsemmu ir-Rail Baltic. Kultant ninsew ukoll dwar is-70 biljun euro allokati għall-SMEs. Mitejn biljun b'kollox, ġifiri, u 70 biljun minnom għall-SMEs. It-qassim tal-fondi naħseb li ħatkun waħda pjuttost ekwa. Importanti li garantixxu wkoll illi il-fondi ta' investiment għandhomx waslu għal iktar infi fil-budget tal-istat għandu nifukaw iktar fuq il-fondi privati. il-flejes li jkunu investiti għandhom irrendu biex ngħidlek. Aħna il-koll importana minn kif ħajżviluppa zviluppa suq uniku u hemm ukoll kummerġ bejn negozji ehm, ma transkonfinali. U jekk ovvjament ikun hemm staġġjar fil-pajjiżi l-qodma se jistanaw minna dil-ħaġa l-pajjiżi l-ġodda. Importanti l-Unjoni Ewropea żviluppa b'mod eku u mhux sbilanċat jiena ċert li ħajkun hemm flejjes ukoll għall-fond ta' investiment strateġiku li ħajgħaddu għal pajjiż il-ġodda. Grazzi. Grazzi. ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni u fil-fat l-axħar mistoqsija u risk kemm il-pjan ta' investiment ħajkollu rwol kruċjali. Issa nhar it-tnejn fit-tlieta ħajkollna fostna l-Kummissarju Katajnen sabiex jifhemna x'inhija l-proposta tal-Kummissjoni u nibdew niddiskutu n-negozjaw il-kontenut ta' proposta leġislattiva dal-waqt. Grazzi tal-li ġejt hawnhekk, grazzi tal-prioritajiet li semmejtinna, ninsisti jien ovvjament li għal dan il-kumitat anke l-konklużjoni ta' l-MMF huwa importanti ħafna apparti l-fajls leġislattivi l-oħrajn li qegħdin naħdmu fuqhom. Naħseb importanti wkoll dak li għattinna fuq kif il-komunikazzjoni ta' flessibilità hija importanti u sabiex inkej jkollna iktar regoli ċari f'moħħ kulħadd hija importanti dil ħaġa mbagħad ovvjament mill-perspettiva ekonomika kulħadd jifhimha kif irid. Importanti imma l-istrument ikollu l-istess interpretazzjoni tar regola l-Ewropa kollha. Din hija ħaġa importanti ħafna pass il-qoddim u l-Kummissarju Lazvjan ukoll ta' kontribut qawwi għal dan kien. M'għandix dubju illi l-ekofin komplijat jagħti kontribut għad-diskussjoni. Issa, il-komitat tagħna kien ivvota fuq riżoluzzjoni illi juri tħassib kbar tagħna dwar ir-rati ta' inflazzjoni u l aspettativa tant baxxa li teżisti ġifiri aħna għalli nistennew li tkun għall-inqas viċin il-mira ta' 2%. Importanti dan anki fid-data tal-mandat tal-ICB u kif qed tajjeb inti aħna u konna namnu fl-indipendenza u l-autonomija sħiħa tal-ICB. Grazzi tal-li kontomnek, grazzi tal-dina l-iskambi ta' informazzjoni u opinjonijiet, e eja nikkoperaw fl-imkien u nawguralek kull suċess għas presidenza ta'kom. Illa għadġornata ġurnata nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta. Mr. Chairman,